So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Fortführung unserer Sitzung. Kollegi, nil-għawkom l-ura, għaldin il-laqatana, għassessin ta' għera l obsina kena xaba stress dal-ħodu, bil-votazzjoni, ta' ħodu għata' ta' u min għadot il kupra Lukatelli jatawnek, ex-membru, jatawnek xie eh, membri, xie studenti skullawni minn l-Italja. Nil-għawkom fostna li tamma li sibbu l għatana interessanti. Issa, eddin palissa fuq punt numru 12. Attivitajiet ta' stoa. Dija marbuta mal-Kumitat Envi. jeżistoha ġifieri għażliet jew alternattivi għal xjenza u teknoloġija. Għanna żewġ rappreżentanti superlativi minn għal panel u għan nisimaw minn ħadd xistaw jamlunna, jagħmlulna, x'jistgħu tagħmel lina stoa il firxata suġġetti li qed nitkellmu dwarhom għalhekk nista' ndur mal ewwel ta' tarrella biex id dibattitu. Grazzi, President. Ringrazzjak għax dini għal ewwel laqa. L-ewwel ċans illi qed ngħata lilna bħala membri ta' stoa biex nurukom l-attività li nagħmlu aħna u x-xogħol li nagħmlu aħna. Għajdu li li qatt ma saret qabel u l-ebda kumitat ieħor ġi introdott u nata din l-opportunità. Jena nixtieq ngħid illi kooperazzjoni bejn stoa u dan il-kumitat irid jiġi imsaħħa biex ix-xogħol ta' stoa ma jistax jitkompla mingħajr koordinament u mingħajr ma jkun hemm rabta miqrib mal-kumitati. Min stoa hemm ħafna tal-bit tal proġetti U mhux tajjeb illi jistowa jaqbatu jiddeċidi mingħajr ma jżomm kuntat mal-Komissjoni jew Kumitat ta' Referiment. U għalhekk nirringrazzjak eh, mod partikolar fil-fatt l-enviju l ewwel Kumitat illi tatna din l-opportunità. Il-proġetti ta' stoa ma ġewx mażula ek eh, għalla rida imma fil-fat isir mod eh, speċifiku u għal-ewwel darba ħajk hemm votazzjoni fuq dawn il-proġetti. Għalhekk aħna għażilna bħala Komitat Stoa is-suġġetti speċifiċi nitkellmu dwarhom. Ħanejdilkom ftit ftit um, x'inhu ma lista ta' dawn il-suġġetti. Għandi ħabar tajba l-proġett li kien iktar popolari fi Stoa huwa wieħed illi ġi propost mill-Komitat Envilja mill dwar ġestjoni sostenibli tal-ilma li sur tabaj propona li kulħadd qabel dwaru. Proġetti ħor importanti ħafna kien dak ippreżentat mill president tas-Stoa is-Sur Rubik. U dan jitkellem dwar it-teddida klimatika u l-effetti ta' din it-tibdil, dan it-tibdil klimatiku dwar l-agrikoltura li huwa responsabbli għal 10% tal-emissjonijiet gassiet effett serra. Proġetti ieħor għandu bħala għan l-importanza tal-astronomija, l-evoluzzjoni u mappaċida tal-univers. Dan huwa workshop huwa proġetti li jiena stess ippreżentajt u wkoll kellu konsens tal-kollega tiegħi Reja Maldurel. U Il-proposta hija li nisqu l-importanza tal-astronomija u l-kontribut fornit mill-azjen mill-kumpaniji Ewropej dwar il-missjonijiet xjentifiċi fl-ispazju. U mbagħad se inħarsu lejn il-fondi ġodda ta' enerġija, trattamenti ġodda għas saħħa u wkoll impatti fuq telekomunikazzjonijiet, it-trasport kif ukoll produzzjoni agrikola proġett ieħor. Mhux biss dan għandu x'aqsam ma' MV imma mal kumitat tat Trasport u ITRE. U dan għandu x'aqsam mal dindaħlu il-karozzi u vetturi elettriċi fis-sistema fin-networks ta' soltu tagħna. Għandek ġifiri il-motorizzazzjoni privata, il-settur tal-karozzi kollha li ser jiġi involut ovvjament qegħdin ippruvaw nżommu u l-postijiet tax-xogħol. Proġetti ħor żgħir. Interessanti ħafna l-opinjoni tiegħi għal xogħolna u hawnhekk aħna nixtiequ naqdu x-xogħol tal-MPs ma' dawk ta' xjentisti sabiex noħorġu b'riżultati minħata x-xjenza u x-xogħol politiku inkunu jkun hemm staw rabta bejnietom li ħafna iktar qawwija, wieħed ikun jifhem li ħorma taħjar. Ħaġa oħra li nixtieq eh, nitkellem dwarha hija l-smart grid tal-enerġija. Jew proġett ambizzjuż illi jinstaw nużawh sabiex kunu nistaw nikkontrollaw il-lajjun ta' kombustibli li huma li jġeddu u nistgħu nużawhom mod intelligenti u jkun hemm flessibilità tal-użu tar-riżorsi tagħna. Nista' ndur lejs nħalli fidejni, sul prodi. Grazzi. Ja, grazie signor Tatarella. Eh, grazzi. Interessanti fer. Sur Prodi. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna u jiena qabel bisih ma' kollega Tattarella li aħna nirreferu għal Kumitat tal-Ambjent ix-xogħol ta' stoa għax dan ifisser bil-Grik kelma kolonna. Allura anki dil-ħaġa biss tista' tkun utli għaliex hawnhekk Hemm xi ħadd li qed jitkellem mingħajr mikrofonu. Il-President qed jgħid iva pilastru jew mhux pilastru, kolonna jew mhux kolonna. kellim ieħor qed jgħid din hija xi li jinti titfa' f'mina biex inti għanzi minjera biex inti tkun tista' titħolġa l minjera. Eh, ok, mela sewa wis, eh, jek ruħu s-surprodina jek niftakar mbeta kon zazuħ qed nitgħallem l-iskola. Imma kien hemm xi ħaġa li tixbaħ dal-element ta' kostruzzjoni ta' bini. U f'dan is-sens nista' jiġi nistgħu nikkonfermaw dan. aħna bażikament ninsabu f'soċjetà li qed jinbidel mod imħaffef kull ma jmur. aħna naċertu għazliet, ġaltu ġodda u dimna illi huma ġejjin minn teknoloġiji ġodda. Imma jistaw ukoll jifster progress u espansjoni tal-konċetti li kenna qabel. Aħna bħalissa il-kol edin nippruvaw nitrattaw din il kustjoni ta' prekawzjoni. U niprofaw nifmu safejn dan il-prinċipju ta' prekawzjoni jrid jintuża. Umbat safejn nistaw rridu nfittxu alternativi. Xini il-prinċipju ta' prekawzjoni ġifieri jekk inti mandek xarfien li huwa skambjat, aħna ma nistawx namlu xogħol jew namlu attivitajiet jista' jkollu konsegwenzi li ma nkunux b'sarnihom. Ġri ma nistgħux nindaħlu fejn ma jisniex. U aħna rridu narfu li hemm ċertu għarfin fuq ċertu suġġetti li huma limitati u dan veru jridu nelbuh, jridu nassu sa pont kemm jista' jkun malajr sabiex inkur ikonna l-arfin u kapaċitajiet biżejjed li naslu minn prinċipju fejn qed jista' qegħdin inżommu lura sa prinċipju ta' evalwazzjoni tar riskju. Waħda kwantitattiva, hekk kif aħna fostna bosta drabi edna u diskutejna u użajna sabiex nieħdu deċiżjonijiet. Stawa qiegħed hemm ukoll biex jippruvaw jappoġġa il-Parlament kollu, jwiżen il-Parlament anki fuq livell ta' metodoloġija. Fuq kif għandna nfaċċaw ċertu kwistjonijiet xjentifiċi, teknoloġiċi u politiċi. U għalek, aħna qegħdin nippruvaw nkunu għad dispożizzjoni tal-Parlament kollu kemmu fuq kwistjonijiet speċifiċi, problemi speċifiċi. Il-kollega tiegħi diġà tkellem dwar problemi li diġà qegħdin jaħdmu fuqhom bħala pjan ta' ħidma ta' stoa. U li ovvjament eh, jitkellmu jew jitrattaw Eh, problemi kbar, problemi importanti bħal dik tal-enerġija. Problem tal-agrikoltura. U nixtieq inżid ukoll il-rizorsi naturali tagħna limitati tagħna u l-ħtieġa li nifmu x'dan il-limitu xi jfisser għalina, x'konsekwenzi kollu? Aħna qegħdin ngħixu f'dinja li ma narfux dawn il-limiti għaliex għal eluf ta' snin id-bniedem kienem ftit mijiet ta' miljoni biss u kellu teknoloġiji primittivi. Issa però nisabu f'sitwazzjoni kompletament differenti fejn wieħed jista' jara b'mod ċar kif din il-limitazzjoni doppja jew waħda fil-fatt realtà. Għalhekk hemm bżonn li nifhmuha din sew u nippruvaw naqdu l-progress teknoloġiku is-sikurtà sensibbli ta' użu ta' sorsi u produzzjoni ta' sorsi ta' risorsi eh, suffiċenti ġifiri juma bizzejet għad-dinja kollha. Pereżempju, ħan iħdu il-mobile, il-ċellulari. Dan għandu 30 element. Xi terz mill-element tal-Mendelian. U, per esempio, għet niddiskutu il-WEEE, e e, ġifiri l-skart minn affarijiet elettroniċi. U di miex, ma jistax narawa biss pala problema ta' skart, imma kwistjoni ta' risorsi. Għaliex aħna rridu ikonna tip ta' perspettiva li irridu nżommu għadu majnejna f'kull deċiżjoni li nittieħdu dil-ħaġa. Tistowa fir-riċerka tagħha. Nipprova tagħti tweġbiet u soluzzjonijiet għal per eżempju soluzzjonijiet eh, permezz ta' nanotechnology li mod sempliċi qed tipprova toffri alternattivi għal materji li ma nistawx nissostitwixxu jew li huma rari b'materji li huma komuni li jintuża mod għaqli u mod avvanzat teknoloġikament, per eżempju, palmu għal kas fi strutturi kollha tal-karbonju fin-nanotubi u nanostrutturi illi qed jipprova jissodisfa eh, ħtiġijiet li huma għolja ferm. Mbagħad għandek il-rutina eh, ta' tossikoloġija ġdida li għandna li nistgħu naħorġu minn nanoteknoloġija lix Per eżempju, għal particelli tal particelli tal kull el wieħed minn kull biljun ta' metru jistaw jistaw iħarsu lejn dawn il-membri ċellulari u tal-imot inna teknoloġija kun tista' tidħol direttament dawn iċ-ċelloli. Dan il-mod stoa qed eh, jiddiskuti dan fansi qed diġà beda jaħdem fuq Għal dak kien ixaqsam il-bioinġenerija u bioteknoloġija Anke għandek il-problema tal-etika. L-nisti nista' norbtuha ma l-użu ma l-bioteknoloġija. Għalek naħseb li naħseb li għawnek, xol ta' hawnhekk jista' jkun utli għaliex forsi nistgħu niddiskutu f'dan dan il-kumitat. X'tip ta' appoġġ jista' jingħata minħata ta' stoa? Jiġifieri kif ħan appoġġaw il-mod li wieħed jieħu deċiżjonijiet l-iktar arfin possibli għad dispozizjoni tijaw. Grazzi. Grazie, signor Podi. Uh, äh, begrüße außerordentlich, dass wir diese Aussprache machen können. Keine Frage, dass... Grazzi tassew, eh, surprendi tal-li tajtna din opportunità illi nitkellmu dwar dawn il-kustjoni importanti dan żgur u importanti ferm pala suġġett għal komitat tagħna bi palma huwa l komitat oħrajn. Imma studji ta' sewa ta' sew jistgħu jkunu utli biex jgħinuna fil- perspettivi tagħna. Anzi, fil-fatt nibdaw ngħidu qed nużawhom biżejjed tista' forsi maħniex qegħdin nisfruttawhom sa barra fil-proċess li qed jimxi lejn it-teħita deċiżjonijiet. u forsi għanna bżon għanna bżon ċertu għarfin li aħna kol ma studjajnijom ġdaw l-affarijiet li huma komplessi ferm u għanna ħtiġu din informazzjoni tassew nija hija speċjalista. Istow għana sepp il-kongress li jem għandu l-gbar wieħed jgħu il-Parlamenti Nazzjonali u konna għandhom servizzi li jużaw is-servizzi ta' stoa Jina ħna kontenti u kol illi stowa u kol jahdem għalina. Jajnu nafxi eh, affarijiet. Nana grati ħafna dejjem għal Jima nafx jekk il-rizorsi li għandhom stowa u bi bizzejiet. ħafna trabi meta namlu din miżoqsija għad jgħidinna le. Allura rridu naraw eżattament kif faħossuhom il-nies involuti dwar din jizridu naraw naqra l ta' żmien li għanna periodu ta' żmien għad dispożizzjoni tagħna jekk dan ix-xogħol jista' jsir mod iktar miftuħ forsi dan jista' jsir outsourcing jew inkella fuq livell intern. Hija xaġa tajba li qegħdin nagħmlu dawn l-evalwazzjonijiet ta' riskju. Jina, nishtiq kon diskutu mal komitat biex nifmu ftit eżatament x'inhuma r-riski li qegħdin naħdmu bihom. Kull komitat, kull grupp politiku jaħdem b'dejata riskju differenti minn dik li għanda xjenza sur prodi jirrefera għal prinċipju ta' prekawzjoni u għamel dan mod tajjeb. U huwa wissa li l-aħjar illi ma tippruvax tażżara ta' xi ħaġa jekk inti ma tafx tiħaj sarfu. F'dal każ politika t-opera b'kategorija ta' riski differenti minn li operaw bihom xjentisti, ma ta' min forsi jagħmlu evalwazzjoni ta', ta riski. Forsi konna workshop ta' satajt li ta' biex ippruvaw nifmu l maġni li fihom irridu naħdmu. Sur Tattarella semma wkoll xi suġġetti bidla fil-klima u l-impatt ta' dan fuq l-agrikoltura jew inkella somma bil-kontra. Għax għandek l-impatt tal-agrikoltura fuq il-klima wkoll. Umbat għandek l-ekonomija tal-ilma u l-użu tal-ilma mod ekonomiku, strategija għall-ilma li ħajġi sottomess u tajjeb li konna aktar informazzjoni pratika dwar di. Aħna għadna u koll esperti minn ħata komissjoni suna ere. Ktri tista tgħid xi tista, minn x'alfejn imma jek tixtieq. Tista titkellem dwar hekk xaħat. għandu ir li jagħmilha Ma bet, eh, jekk ma jidux ma jimmemx xejn bat ndura li kollegi. Sinjura, eh, grazzi tejti Sinjura Lepage. Dan huwa suġġett ta' importanza kbira. Aħna nistgħux nagħmlu xogħolna bħala MEPs u noħorġu politika pubblika u nagħmlu l-evalwaw l-evalwazzjonijiet tal-riżultati ta' dawn il-proġetti li għamilna minnar ma jkollna bażi xjentifika impossibbli. Ġifiri. Aħna rridu nabnu dak li nistaw biex intejbu daw il-kondizjonijiet li fihom l-informazzjoni u l-arfin hija infissra. U l-mod kif aħna rċivew din informazzjoni hija essenzjali. Bat rrid nerġa' lura għal dak li għal suprodi għal dak li nxaqsam il-prinċipju ta' prekawzjoni. Jina kont impressjonata li dan il-prinċipju e, mux qed jemnu ħafna nies u qed jitfa' ħafna dubi. Għaliex hemm min jaħseb illi dan m'għandux jeżisti u iktar tifukaw fuq il-lat ta' ġestjoni u l-lattazzjoni. Jiena nishti nitkellem dwar ir-rapport tal-Aġenzija li ħarġet xi snin ilu. U hemmhekk spjegawha mod tajjeb ħafna din il-prinċipju ta' prekawzjoni. Jekk nitfgħu dubju fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni, tant huwa tant hija ġambeda mir-riċerka li hija diffiċli nirkonċiljawa għaliex ħafna drabi din qed tiġi meqjusa bħala xi ħaġa li hija meqjusa bħala nuqqas tazzjoni. Aħna hekk qed prinċipju bħalma qal is Brody. Ta' riski li ma nistgħux imbassruha. U l-ideja tal-din it-tip ta' prinċipju ta' prekawzjoni tot jekk inti għandek ċertu riskju u għalhekk għandek bżonn tagħmel riċerka. Ma għalhekk dan din din il-prinċipju huwa ixprum għal iktar riċerka. Għanna bżonn iktar entitajiet xjentifiċi li jkunu lesti illi iwiġbu kull mistoqsija li għanna namlula. Id-dibattitu l-lum qed eh, jikkonċentra fuq jekk nistawx nagħmlu dawn l-mistoqsijiet l-ewwel netal xew il problema hija li naċċettaw li r-riċerka isseħ dwar suġġetti li jistgħu joħorġu konklużjonijiet negattivi. u għet nitkellmu dwar l-effetti fuq organizmi modifikati ġenetikament. Dan huwa suġġett illi hija essenzjali għax-xogħol ta' dan il-kumitat. Grazzi. Pasch, wünsche gute Besserung. Mit der Stimme ist die... Grazie, nittama li l-vuċi eh, tijak. Titjib, eh, il-kollegi jitkellem semawk u ħatma jishtiq jitkellem, pero forsi nistaw niprofaw nirrispondu għal mistoqsijiet li saru mill mill menant il-kollegi, il sur Brodi, l ewwelnet Fu il-reċerka in ġenerali. Dawn il-sujġetti ta' riċerka jiġu minn min barra, minn barra l-grupp, għax aħna f'kull każ f'ċerti każi jista' jkollna anki arfin xjentifiku, però għandna bżonn nużaw l-aħjar imħuħ fl-Europa u fid-dinja biex nizguraw li ikolna servizz ta' livell iktar uli. Rizorsi huma il-personal illi jgħin l-komitat eh, jistaw jirrispondu anki u ma stess għax jafu, eh, pero għatman najdu li jem bżejiet għax ekweħet ikollu eh, ħares lejn il-publikazzjoniet tal-grupp tal stoa, jisib e, Eh, suggerimenti, eh, stampi eh, kompluti ġenerali. il fat li deċizjoni u għet jista' imposta fu dokumenti li huma kompluti u li jista' wkoll eh, jgħatu il-possibilità li wieħed ikun eh, konxu illi eh, u kollox huwa affidabli u għal daqstant wieħed jista' jimxi il-qudiem b'mod iktar determinatu, iktar imħaffef. U għalhekk f'dan is-sens l-iktar ħaġa importanti hija li wieħed jipprova jkollu konsulenza ta' livell iktar oli possibbli biex inkunu nistgħu natu iktar awtorità li d tagħna. tana għax ikun qed ngħidu eh, eh, min qed jirrakmanda li tittieħed din id-deċiżjoni. Din hija il-pożizzjoni tal-kollegi kollha tal-istoa illi ninkludu fit-testi eh, tal-liġijiet tagħna eh, l-arfin liktar oli anki fuq dak li għandu x'jaqsam ma' ċifri, anki fl-evalwazzjoni tal-sogru, ċifri biex inkunu nistaw inqablu b'mod preċis bejn situazzjoni oħra li simili u bekk inkunu nistaw anki niddeċidu. Eh, b'mod deċis u b'mod selettiv. Ma nafx il-personal u fil-pozizjoni. Eh, iva, grazie President. Jina nishti nżid eh, Sur Tatarella qed jitkellem fuq dak li qal sul Prodi li l-budget ta' din is-sena kien ta' 650,000 euro illi huwa kemm kemm iktar oli minn dak ta' snin ta' qabel. Dana mhux għax kulħadd dejjem jgħid illi eh, il-budget qatmu biżejjed, imma jiena nista' ngħid illi eh, eh, zgur aħna l-budget tagħna mhuwiex biżejjed għall-anijiet illi stoa u il-Parlament edin eh, għandhom eh, bħala miri. Mhuwiex jekk aħna natu l stoa E, e, l-importanza u l-funzjoni e, li din l-Aġenzija jkolla għal riċerka u xjenza irridu nagħtu iktar fondi u dan huwa l-kunċetti li aħna dejjem nipritkaw kulħadd u għandu jkun hemm fil-budget li ġej zida tal-finanzjament li jingħata l-istof. U dak għandu x'aqsam maċxol xogħol ta' stoa u ovvju li aħna eh, nieħdu l-parir ta' universitajiet u ċentri ta' riċerka esterni, pero fuq kull proġett hemm dejjem eh, funzjonarju mill-Kummissjoni u membru tal-Parlament illi fil-limitazzjoni eh, tal-arfin tijaw normalment ikun jista' jagħti kontribuzzjoni politiku għal eh, xogħlijiet ta' riċerka li nkunu edin nizvolġu. U sadattant dawn jiġu pubblikati fuq il-website eh, tana eh, fuq l-internet. Eh, fuq dan u neċessarju illi il-website ta' stoa Isi, anke hawnhekk hija kwestjoni ta' eh, finanzi li jisir sit website accessibli u li jista jiġi użat mhux biss mill-parlament imma anki eh, mill-pubbliku ġenerali u biex dana jiġri eh, il-website għandu jkun iktar faċli li wieħed isegwih anki eh, mill-istudenti. Dana biex inkunu nistgħu nagħtu servizz għal komunità kollha kemm Grazzi. Grazzi. Eh, Il-portali ta' internet huwa importanti u nittama li ikun aċċessibbli anki għal pubbliku mhux għal mm, xjenzjati u l-istudjużi biss. Dan huwa li nippruvaw ninkludu anki fil-minuti ta' din il-laqa Waħna għahna nishtiqu n-organizzaw seminarju fuq l-organizzazzjoni tar riskju il-filosofija tar riskju organizzat mill-Komitat tal-Ambjente. Kif għalet il-kollega DePage, u l-kollega um, Prodi, kon. Nistaw nitkelmu f'xi tliet sigħat, sa tgħid tliet sigħat fuq il-kunċett ta' riskju, l-filosofija ta' riskju illi hija propju l-bażi ta' xogħol tagħna. <clears throat> U mela nirringrazzjakom għall preżentazzjoni tagħkom għal dibattitu uh, nawguralkom suċess naddu għal punt 13 tal-agenda tana. Rapport fuq l-implementazzjoni tal leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea immirata lejn il-konservazzjoni tal-biodiversità. <clears throat> Il-perspettiva lejn strategija ġdida tal-biodiversità. il rapporteru huwa Sinjura Esther De Lange, illi ħadmet ħafna fuq dan is-suġġett u nagħtiha direttament il-mikrofonu. Grazzi President. Jiena irrid ngħid illi eh, jiena impenjajt ruħi ħafna fuq dawn il-rapport. Eh, mhux għax jiena xi biologu jew xi esperta jiena eh, nallem il-Ġermanis. kważi kważi laqas għandi kuraċ najda ħaġa bħaldi. di. Is-soltu e e, min jgħajt illi min jillimita ruħu e, ikun l-allim. U jina sibtek semmejt proverbju jħor li mandek tħalli għal-għada dak istamil l-lum. F'dan il-komitat u wieħed għandu jkun propju espert ġenju tal-limitazzjoni għax il-rapport kien id-doppju twil. Umbat waslu kondizjonijiet mis segretarjat li imponewni nil-limita numru tal-paġni, numru tal-paragrafi u anki numru ta' ittri li kelli fil rapport għaj. Għal-dastant eh, nofsi rapport s-eb eh, kenna nil nilimitaw ruħna fuq il-punti principali u kif tistaw taraw mir-rapport il-qalba ta' rapport u fu eh, l-Unjoni Ewropea. mbagħad hemm paragrafu internazzjonali x'ma ma nistgħux ninjoraw dan l-aspett eh, u hemm eh, tkellimt fuq ċerti punti limitati fuq livell internazzjonali fuq il-komplement tkellimt fuq il-kustjoni Ewropej. Nitkellmu fuq il-suġġetti ewlenin bla dubju hemm il-dizappunt għal fat illi eh, l-għan tal-2010 ma l ksibniex, Umbat il-fat li qed nitilfu l-biodiversità, umbat il-kwistjoni anki tal-futur. Jena nixtieq inkun nafxina l-opinjoni tal-kollegi meta wieħed is il-telf ta' biodiversità eh, dawn huma propju l-minimu li wieħed jixtieq eh, jifissa. Umbat il- restaur ta', ta situazzjoni li kienem qabel, dan huwa importanti biex inwaqfu it-telf ta' biodiversità, ħafna pajjiżi diġà qed jagħmluh da anki dan l-irkupru għandu ikun inkluż fl-istrateġija futura. Fl-opinjoni tiegħi jridu nagħmlu wkoll evalwazzjoni ta' impatt fuq dan il-punt. U tiret punt naturalment ukoll huwa il-karatt Ministru Internazjonali tal-Biodiversità u jfakkarna li anki l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel sforzi fuq livell internazzjonali biex inkunu nistgħu nitkellmu aktar fil-font fuq dan is-suġġett. U mbagħad ngħaddu għal alternativa erba li waslet minnant il-Kummissjoni Ewropea. Jekk nipruvaw nillimitaw ruħna għal punti prinċipali, eh, hemm ċerti għażliet Eh, fl-istati membri li huma kompetenza tagħhom ukoll u naturalment huwa eh, diffiċli li meta eh, ikonna xtaqsmu ma natura 2000 hemm dibattitu kbir anki f'pajjiżi fuq din il-politika kif taħdem kif għandna nafaċawa din il-problema. Tmin deċiżjonijiet fuq għaxra jiġu adottati b'mod leġittimu. Imma jiena e provajt najt li mumma differenzi principali bejn l-Stati membri u dana kien propju kompitu te tana bħala membri tal-Parlament. Il-kunċett ta' użu sostenibli jiddependi minn ħafna aspetti differenti eh, f'ħafna pajjiżi, eh, ċerti affarijiet isiru b'mod f'pajjiż u b'mod ieħor f'pajjiż ieħor. Eh, sinċerament jiena rrid ngħid li dan huwa suġġett diffiċli ħafna biex narawh minnaħa politika. Dan dinja suġġett legali, speċjalment meta niġu għal natura 2000 hemm ħafna sentenzi Ewropej hemm anki sentenzi nazzjonali jisperaw ruħhom għal natura 2000 kien ħarsu lejn is-sentenzi. Nistgħu naraw il-kisbiet legali tal-konċett ta' natura 2000 u l-mod eh, jitbiddel minn pajis għall-ieħor. Hemm fil-fatt sentenzi illi ma jitolbux illi ikun hemm prova ta' effetti negativi importanti. U ba' trajt sentenzi minna l oħra li jgħidu il-kontra. Jgħidu illi għandu bżon provi, provi tal-fatt illi kien hemm effetti eh, eh importanti. E, eh, Fil-fat, e, eh, din hija kwistjoni tal-pista prova, il-kunċett ta' pista prova. Għaldastant, ħaġa diffiċli wieħed jgħid minnaħa politika mill-lat politiku fiex wasalna fuq dak li għandu xaqsam ma' twetti legali ta' din id-direttiva. Però mm, rajt li din hija problema legali hemm differenzi kbar minn stat għal ieħor u bħala persuna Ewropea laqtitni laqatni l-fatt li wkoll li ħafna reġuni hemm ftit wis kooperazzjoni transkonfinali Eh, bejn żewġ raġuni ta' natura l eh, fejn eh, fl-Olanda stess hemm l-istess zona ta' biodiversità, però li titkompla fil-Germania, però l-approċ fil-Olanda u l-approċ fil-Germania huwa kompletament differenti. U l-persuni li qegħdin jagħmlu ġestjoni ta' din iż-żona qatt ma biss ma tkellmu bejnietom. Hemm bżonn li dawn l-aġenziji jikkooperaw bejnietom u għandhom jagħmluh dan anki fuq dak għandu xaqsam mal aspetti ta' natura fejn u eh, punti oħrajn fondamentali biex nagħlaq l-isfida kbira hija kif ninkludu l-biodiversità ġo setturi politiċi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. U dana naturalment eh, anki fuq dak għandu xaqsam mal-finanzjamenti. -finanz, Ah, se jkollna diskussjoni diffiċli fuq il-perspettivi finanzjari ta' wara l-2013. Eh, fih nifsu eh, u hija ħaġa pożittiva għal fatt li Life Plus qed iżid il-finanzjamenti tagħha din is-sena. Però kemm huwa importanti Life Plus meta nqabluh mal-budget totali. Għal daqstan dan l-aspett pożittiv huwa ukoll limitat forsi irridu nikkonċentraw kol fuq l-ispejs tal-bidja, fuq il-tibdil tal-klima, eccetera. Jek irridu nigarantixu rizultati pozitivi għal biodiversità u norqtu żewġ eh, asafa b'ġebla wahda. mux eżempju tajjeb meta niġu biex nitkellmu fuq biodiversità, però tifhim x'dak din nixtieq ngħid. Naturalment iridu anki nkejlu l-arfin tagħna b'mod importanti, speċjalment f'pajjiżi li għandhom eh, il-livell ta' arfin differenti eh, fuq dak li għandu xasama statistika u koll. U jina u koll ikotajt aspetti internazjonali. Wieħed minn huwa ċoħe illi jina nittama illi fil-konferenza ta' Nagoya nkunu nista ikolna eh, diskussjoni wisa, se jkun hemm delegazzjoni kbira minna ħatana, biex ma jkunx biss eh, laqa bejn ministri tal-ambjent, għax eh, se jkunu jitkellmu fuq suġġetti li huma wisa ħafna. Punt ieħor il-potenzjal ta' protezzjoni tal-postijiet tax-xogħol. Il-kontribuzzjoni l bio diversità u servizzi tal-ekoloġija jistaw jgħatu għal eh, postijiet ta' xogħol ekoloġiċi, dawn huma postijiet ta' xogħol illi ma jistawx jiġu delokalizzati, dan huwa din hija ħaġa pożittiva ħafna wkoll. Aħna rajna illi mhix kwestjoni biss ta' ekoloġija jew ta' eh, ħsibijiet ta' etika, hija kwestjoni wkoll ta' <clears throat> ekonomija, rridu ninvestu fil-biodiversità, jagħmel sens ekonomiku li ninvestu fil-biodiversità. E, Fil-fatt joħorġu ħafna spejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-investimenti fil-biodiversità jew fil-rkupru tal-biodiversità e, biex e, e, e insolvu l-ħsara, e, nirranġaw ħsara li saret fi snin tal-imoddi u ħaġa tajba li aħna nkunu nistaw nifinanzjaw dawn attivitajiet għax dan huwa protest li nżommu ħaj. Dawn huma xieħut mill-punti li jiena stajt nitkellem fuqhom fil-ħin qasir li għandi a dispożizzjoni. Jiena nittama li l-kollegi eh, jifmu dan il-rapport u jivvotaw a favur, nifem li hemm xi affarijiet pero però jiena qiegħed hawnhekk għad eh, u jiena kontentan eh, kontenta koopera mal-kollegi fuq din eh, fuq dan ir-rapport importanti fl-aħjar mod possibbli. Grazzi ħafna, Signora De Lange, e nifraħlek għal xogħol eċċellenti li għamilt u għal kif ippreżentajt ir-rapport. Inti il-mentajt Eh, fuq il- eh, fatt li kienem limitu ta' numru ta' pażni fuq il-rapport, eh, però pero bla dubju ħafna sostanza f'dan il-pażni. kienem ħafna esperti li kontribwew, naturalment hija bażi eccellenti pal għad-dibattitu anki hemm biex deċiżjoni. Għanna ħafna persuni li talbu jitkellmu u naddim direttament il-mikrofonu l-Karin Kamba. Grazie. Grazzi ħafna jiena naqbel ma dak li qal ġewlajn il fuq ħafna punti. Nirringrazzja li Sinjura Zelange dan huwa suġġett diffiċli u naf li hi irnexxiela tpoġġi bosta informazzjoni f'dawn iż-żewġ paġni. Ovvjament għandna bżonn xi ħaġa ta' dan it-tip. Meta nitkellmu dwar il-biodiversità eh, ma nasibx li min huwa aċċettabbli l eh, għall-2010 għadhom ma tlaħqux u għallura rridu naraw x'miżura tista' tiġi implementata. Punt importanti u dan nixtieq qablu ma' maqsmoħrajn eh, ta' politika meta aħna nanalizzaw l-approċ uh, li tiet f'rigward tal-biodiversità u protezzjoni tal-ambjent, u l-ebda politika oħra ma rrit interess dan. Jekk però nanalizzaw politiċi oħrajn nintunaw li jinti kellek eh, spazju limitat ħafna. Dawn huma oqsma li rridu ninkludu fejn uh, U importanti ħafna li ninkludu għam. Hemm restrizzjonijiet settorjali u pjanar reġjonali, aħna għandna bżonn ta' moviment ħieles. Xi punti addizzjonali jew emendi rigward tal-biodiversità. Jiena naħseb li taħt punt seba' ma Aċċettaw din id-data ta' skadenza naħseb li jridu marru li l-en. Minna kifet f'punt sitta. Jiena naħseb li għana nikkonsidraw dan bħala l-mira u l-enija tagħna. Umbagħad l-assistjar tal-impatt jiena naqbel miegħek sur Sinjura Lange minħabba pressjoni ta' ħin u telf il-diversità ma nistawx nippermettu li jkun hemm iktar dewmien. Għal dan l-assessjar tal-impatt u għabis meħtieċ foqsma fejn aħna ma għanniex database ċara u għallura Mbagħad nistgħu ngħaddu għal din il-fażi ta' sessjar tal-impatt. Tat punt eh, mistax hemm ċertu flessibilità. Il-flessibilità tista' twassara għal leveling down u allura nistgħux naċċettaw eżattament din il-flessibilità, jinnoqgħdu attenti ħafna. Jista' jkun dan punt semantiku sfortunatament, però fir-realtà din hija xi ħaġa li jisseħ ma nistgħux nefitaw dan il-punt. Fi rigward ta' potenzjal ta' kreazzjonijiet ta' xogħlijiet din xaġa importanti wkoll. Spiss l-ekonomija taħdem kontra l-interess tal-biodiversità. U allura irridu ninformaw li nies irridu nagħmluhom iktar konxi, irridu nirrikonoxxu li dan huwa potenzjal kbir ħafna possibilitajiet ta' kreazzjonijiet oħrajn fir-reġuni infushom. Dawn huma xogħlijiet li jom sempliċiment xogħlijiet li ser jiġu esportati f'partijiet oħra tad-dinja dawn iridu jisseħħu għal daqstant dan huwa wieħed mill-fatturi essenzjali ta' din il-politika u jien naħseb li dan huwa fattur sinifikanti ħafna fir-rigward tal-finanzjament. Fl-opinjoni tiegħi, jekk aħna ser eh, nandahlu oqsma ta' politika oħrajn u nofru appoċ, irridu namlu ċara li dan l-appoċ għal biodiversità u dan għandu ikun ċar. Jrid ikollna fond strutturali disponibbli għal dan il-an. Din ġeneralment tkun xi ħaġa li tiġi ntużata mill-Istati membri mhux biex jappoġġaw il-biodiversità. Issa naħseb jiena li għalissa ma tantx għandna aċċess għal dan u din hija xi ħaġa li tista' tiġi analizzata iktar tard fil-futur. Hemm xi nuqqasijiet, punt nieqes pereżempju forsi mhux direttament konness, iżda Hemm il-kwistjoni tal-GMOs li jena nasib li għanda għanna nsemmuha fir-rapport. Hemm punt ieħor li naraw ripetut u naħseb li rridu noqogħdu attenta li attenti għalih il-protezzjoni tal-klima, l-bidla fil-klima, protezzjoni tal-klima u tal-ispeċi. Da ma jmorru mandomx jaħdmu kontra xuxin, jek inti kolok miżuri għal protezzjoni tal-klima din mbagħad m'għandix tagħmel ħsara lil biodiversità min-naħa l-oħra. Il-grupp se jkun qed jaħdem fuq atta' però fi kwalunkwe każ jien nixtieq nirringrazzjakom għax-xogħol kollu li għamiltu dwar dan għaliex naħseb li tatna opportunità tajba eh, u m'għandniex għalfejn noqogħdu nżidu wis punti addizzjonali. Grazzi ħafna. ser nibdew nużaw l-arloċ meta jitkellmu n-nies biex inkunu nafu eżattament kemm tdumu. Il-kellim li jmiss. Grazzi tassew il-rapport li jina nishtiq nitkellem dwaru għal-menu il-punti iktar importanti huma mħadma f'dan ir rapport għalhekk huwa bażi eċċellenti sabiex inkomplu xogħolna kien hemm xi dewmin ja ħasra li dan ma wasalx qabel ma m'hemmx tagħmel. Jiena nispissirx li jiena entuzjast sa barra għalleja hemm ċertu affarijiet li jiena kieku kont indaħħal imma r-rapporter m'għandix l-spazju kollu biex iddaħħal kull element. Allura rridnejnuha. Però elementi li huwa nijes, m'għandux aqsam eżatt ma' punti speċifiċi. Imma ħafna drabi t-kellem dwar urġenzi. Qed nitkellmu dwar il-ġnus ma'uda, dwar il-problemi fil-Kanada aħna qegħdin nippruvaw nfittxu materja prima u qegħdin għadna qegħdin nidfgħu l biodiversità. U r-riżoluzzjoni ta' dan il-Parlament għandu jissarraf din il-sens ta' urġenza. Qed naħseb Bill Clinton U meta tarba George Bush qal wieħed ma jistax ikun stupidu jala għajni. L-unika mod kif aħna nistaw nappoġġaw l-bajja hija li nifukaw fuq l-ekonomija dinjija. Naqdu dawn iż-żewġ affarijiet mela fil-livell tal-Unjoni Ewropea u rigward l safar u l-habitats u direttivi li għandha xaqsmu ma' daw. Il-rapporter kelmet ħafna dwarhom daw, imma naħseb li irridu nisqu fuq is-suċċess enormi tan-Natura 2000. Dan il-proġett li aħna ksibna għaxviri ħarsin tal-ambjent, nħabba dan il-proġett hija xi ħaġa inkredibbli. U għalhekk jiena nistidinkom għal wirja fotografika l-nar it-tlieta li ġejja Eh, li sabiex taraw eżattament kemm għandna dinja sabiħa. U dan il-din il-wirja ta' ritrattija jisima Wild Wonders. il komitat ħafna drabi qal li hemm flessibilità is-sistati membri. Però m'hemmx daqsek interpretazzjoni flessibli għalhekk mhux fidejn ta' stadi membri ma' interpretazzjoni nazzjonali. Għal dak li għalet rapporter titkellmu dwar punt 18 mhux ċara hawnhekk għaliex qed tistieden il-Kummissjoni biex tiffoka l-aktar fuq servizzi ta' ekosistema, il-kapaċità ta' resistenza li noħolqu l pressjoni li wieħed għandu jizze jitfa iktar pressjoni fuq l-ekosistemi, ovvjament irridu naqsu għadi. Sabiex dawn ikunu ed nistaw jerġaw jġeneraw ruħom waħedhom. Imma forsi rapporter tista' spjega aktar fid-dettal. Issa, naf li President ħaj waqafni għafas il-bottuna, imma aħna irridu nirriformaw is-CAP u tal- ħut tas E di riforma ta' dawija eccellenti u jridu ndaħlu mod aktar ċar fil-rapport. Riċentement, eh, l-Aġenzija tal-Ambjent eh, għamel studju fuq il-konsekwenza tal-CAP għal-biodiversità u wieħed mill-akbar raġunijiet eh, hija dan u għadan. Wieħed mill-ikbar djufijiet hija hija dik tal mod kif aħna nittrattaw ir-riżorsi marittimi u qegħdin niżvujtaw ħart li pratana. Jixtieq inżid ukoll illi aħna rridu nanalizzaw mod iktar kritiku il il um, sanzjonijiet li qed nagħmlu jew li mhux qed ikunu favur l-ambjent kifet. Irridu niformaw il-CAP u il-budget li għanna għas-CAP irrid jitnaqqas u natu inqas flejjes l-qasam tal-agrikoltura. Ovviment, irridu naraw kif nużawhom daw il-flejjes biex naraw saħħu l-biodiversità ħafna drabi dawn il-bidiwa eh, li qegħdin jiġu jingħataw ċertu sussidi. Hemm riżoluzzjoni distinti fuq il-goja għalhekk mhux ser noqgħod intawwa iżejjed fuq dan il-lat. Naħseb illi irridu nkunu iktar kritiċi għal dak nxaqsam pajjiżi terzi. għandna kapaċità li oħrajn fej għandem 500 miljon konsumatur li għandhom il-potenzjal li jixtru u li aħna natrattawhom dawn il-persuni, dawn il-konsumaturi potenzjali. Għalek aħna irridu nkunu kritiċi biex naraw jekk fil-produzzjoni ta' minaħat tal-agrikolturi dawn isir skont il-kriterju li ħarsu bil-biodiversità. Ejja nħarsu lejn il-klima. Sabiex dan nitfa' fuq il-qoċċata. Huwa diffiċli illi nibbażaw runa fuq informazzjoni li miċċara ċara l-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent qed taħdem ħafna f'dan ir-rigward, aħna fissajna baseline il-bira, pass importanti ferm, iżda tajjeb li konna xi tip ta' panel. Ħani għafawnek għalissa, President. Ich weiß Grazzi. Naf li dan is-suġġett importanti ħafna lik. Nadżu għal kelim kellim għal miss is-Sinjura Bellier. Grazzi ħafna li għonet xtaq nefasizza l-fatt li dan huwa kontribut importanti ħafna. U dan il-rapport ser jkun mhux biss kontribut tajjeb biex inkunu nistgħu niffukaw iktar l-attenzjoni tagħna iżda wkoll għar-riżorsi ġenerali li jipproteġu il-biodiversità kemm fl-Ewropa kif ukoll fi bqija tad-dinja daqstant nirringrazzja s-Sinjura Delenga. dawn irridu nifukaw fuq dawn il-punti jekk aħna rridu niġġieldu it-telf tal-biodiversità. Hemm ukoll l-importanza li nagħmlu mainstreaming tal-biodiversità f'politiċi oħra tal-Ewropej. Dan ir-rapport ukoll jipprovdi lil parlament b'opportunità tajba biex ikun iktar eh, b'saħħtu fil-pożizzjoni favur il-biodiversità u kol jagħmel politika internazzjonali f'Nagoya fl-aħar tas-sena u jagħmilha ċara bizzejiet li din mhijiex biss li ta' naraw il-biodiversità, nqisu l-biodiversità jkun hemm eh, divizjoni bejn il-konservazzjoni u l-iżvilupp, le, aħna rridu strateġija ekonomika ta' żvilupp ġdida li tkun eh, li permezz taħħa jirbaħ kulħadd nixtieq nikkumenta iktar fid-detalj. L-ewwel net irridu nappoġġjaw leġiżlazzjoni ta' natura 2000, direttiva tal-abitat u tal-asafar u rridu nassiguraw li dawn jiġu implementati sewwa. Rridu ukoll niġdilkom l-attenzjoni għal fatt li huwa importanti li ikonna biokondizjonijiet għal fondi Ewropej, mod partikolari għal kep għal politika tas saj ta' trasport u tal-koezjoni. Irridu kol ikonna konsistenza bejn regolamentazzjonijiet tagħna u l-politiċi tagħna. Nixtieq infakkarkom li aħna qatt m'għandniex direttiva fuq speċi invażivi u wkoll leġiżlazzjoni fuq prodotti mill-foresti. Aħna wkoll naqblu ma' l-idea li il-futur tal-umanità huwa konness mal-biodiversità u mal-benesseri tal-biodiversità. Dak li namlu issa fil-preżent ser jkollu effett fil-futur. Bħalissa 70 fil-mija fin-naħa tisfel, f'nofs in-naħa tisfel tal-Ewropa eh, jisabu fi problemi minħabba l-biodiversità. Wieħed punt 1.6 miljon persuna jiddependu fuq il-foresti biex jgħixu, per eżempju. Nixtieq ngħidilkom l-istraċiġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea sfortunatament ma tieħux in konsiderazzjoni t-telf tal-biodiversità u l-bżonn li niġġieldu dan it-telf ta' biodiversità. Aħna lkoll naqblu li l-istrateġija biex niġġieldu it-telf tal-biodiversità hija waħda urġenti. Jekk naralizzaw punt 8 l-ekonomija tagħna u il- Il-ħajja tagħna tiddependi fuq il-biodiversità. Nixtieq nagħmel riserva però hawnhekk. Naħseb li għandna bżonn eh, sisjar tal-impatt rigorus u studju ta' eh, studju qabel ma niddeċiedu fuq l-anijiet tagħna. Għal daqstant, nishtiq nirringrazzja li s-Sinjura Dalenga fuq il-kwalità ta' rapport tagħha u ejjew nippruvaw insaħħu xi ftit iktar ir-rapport. Grazzi ħafna. il-kellim li miss il-Sinjura Liza Ferrera. Il-Shadow Rapporters mux edina unek, et naraw il-kellim li miss. Grazzi, unek edin nitkelmu dwar xaħġa suġġett li ma jistax ikun li l-koll ma naqblux miegħu rrid nitkellmu dwar in-natura, konservazzjoni tal-ispeċi, konservazzjoni tal-, -ispeċi, konservazzjoni tal ħajja tal-bniedem u tal-annimali, imma meta qegħdin produċu dan id-dokumenti dejjem nispiċċaw nezzaġeraw nikdbu affarijiet illi fil fat ed moru kontra xuxin. Per eżempju, il-fatt illi għat ninkdbu illi aħna rridu nwaqfu it-telf tal-biodiversità. Dan ifisser li qed nirfu li qegħdin waqfu l-evoluzzjoni. Li wieħed jiwaqqaf Iżis rapporteri fisser illi ma jistax ikun hemm modifika ma nistax nbidlu xej, ġifir ħna ħannu nibqaw staġnati, nkunu u kikwadna fi stadju ta' ta' dinozauri. Nistaw intejbu, nistaw nbidlu, nistaw innaqsu forsi it-tibdil fil-biodiversità. Ma ma ma jistax iwaqqaf għal kollox, għaliex ftul iż-żmien kien hemm speċi illi mietu sparixxew uh, u minn flokom kien hemm speċi oħra ġida ġifri dinni tgħid li tuqaf għal kollox hija ġennata. Apparti jekk però għaw miktub illi m'hemmx biżejjed informazzjoni, biżejjed data. Imma mbagħad għandna data fuq kemm eh, kull sena għandna telf fil-biodiversità ġifri. Hemm data jew m'hemmx id-data. Kemm kemm qegħdin nofqu fis-sena? Għalfejn qed ngħidu li m'hemmx id-data, dejta hemm qiegħda. Mbagħad naħseb li rapport huwa negattiv, il-kol nafu illi hemm ħafna sforzi li qegħdin iseħħu madwar eh, id-dinja madwar ħafna pajjiż, assoċjazzjonijiet fuq livell lokali. Ġeġaw fil-fatt rajna speċi ġodda li ħarġu li kienu darba fil-periklu ta' stenzjoni. Hemm per eżempju, hemm eżempji ta' asafar u Ehm, eżempi tal-ilma, speċi fl-ilma. Jen nitkellmu dwar is-Suez Kanal, hawnhekk huwa wieħed mill-ajun. L-ajun tant importanti ta' fejrajna il- twelit ta' speċi ġodda jew speċi li kienu f'estinzjoni. Xan għamlu ġifiri fi Suez ta' Kanal? Ħanal huwa biex ma jaddux minna dawn l-annimali? Ija pittost eżagġerata bieċa. Ħaġa interessanti nitkellem dwar huwa l-fatt illi il-tibdil klimatiku għanna ndaħlu f'dan id-dispożizzjoni għonek jgħidlek il-tibdiliet klimatiċi li qed jitbassru li ħajseħħu ovvjament ħajbidlu il-temperatura, ovvjament, jek inna id-dinja ħadbiddel il-temperatura, botta ritarrija, ovvjament, dan ħajkollu effett fuq l-speċi madwar id-dinja, aħna ġejjin minn popolazzjonijiet li ġejjin mill-Afrika, dawn anki ċaqalqu san nord tal-Ewropa meta kieġeb iktar silġ, reġaw ġew lura lej l-ekwater meta kienem il- u um, kol iż-żmien ta' silġ għal darboħra, allura ma nistax ngħidu li 600 mipi jistgħu nkunu ħafna iktar b'saħħitna u ħafna ħafna iktar seta minn ċertu tibdil naturali. Jiena però ovvjament jiena naqbel bissieħ il-ħarsin tal-ambjent u l-ħarsin tal-ispeċi u nistajt irridu noqogħdu attenti. Irrina l-ħar ħaġa nitnejt, inija nitkellmu dwar l-alternativa għas-sajt billi nilaboraw modelli ta' akwakultura sostenibli ma nistawx ninsew illi jella kultura waslet għal problemi kbar fil-biodiversità. Jina nix infakkar eh, dak isar fil-trobija tal-ħut, eh, fil-bahar ta' naf u fil per eżempju fl-Amerika, u anki anki fuq il-vel lokali, il-gambli ta' ċertu tip speċifiku. Imma jekk minnaħa qed ngħidu evitaw it-tibdil ma sax fl-istess ħin nappoġġaw l-akwakultura għaliex din qed tinbidel kull ma jmur. U ma jistgħux nkontrollawhom. Ovvjament jridu noqogħdu attenti meta nħarsu żejjed. Per eżempju, il-lasafar cormorants li huma li kienu li kien hemm problema bihom il-po fuq ix-xmala. Dax darba daw kienu fi kriżi ta' estensjoni u issa ma jistawx ineħħuhom u qegħdin irdu sa barra il-fona tal-ilma tal-po għaliex daw la safar jiklu għandek per esempio zona zaħira li fej għandek għaxar telef bis ta' tip ta' sful għedin jamlu ħsara kbira reċiklu għati jirdu irdu erba ettari kull darba, kull jum. Għati n-nin irdu 3000 e, asfur fuq il-Ligurja għalix dawn ġew vadew il-Ligurja u għati jiklu iż-żabuċ emmek, infatti kienem 3 miljon e, storni illi għati jiprovaw jiġu e, Issa, issa mizzejiet. Lawa kon għadil profan so issa mizzejiet minnom. U għalek din id ħagġa hija kmur kontra il-biodiversità. Grazie, eh, Rossi. Ein eh, deutlicher Kontrapunkt, eh, der hier einge... Grazie, Hafna. Dan kien punt. Tajib, Hafna. Taħan jaff il-dibattitu tana. Morna l-ura għal preistorja u koll Fejkinem kienem ħafna speċi dak iż-żmien, ħafna iktar milja issa.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 ċertu situazzjonijiet fejn il-biodiversità ċertu raġuni eh, sejra l ar Imma l-biodiversità hija kruċjali għall-ħajja tagħna tal-lum biex komplu ngħixu bħala bnedmin. U anki biex komplu jgħixu l-annimali. U l-veġetazzjoni wkoll tittejx. Jiena naħseb illi il-dan il-rapport huwa verament ekoloġiku u hija ħaġa pożittiva ħafna fl-opinjoni tiegħi. Imma anzi nistgħu nkollna aktar ambizjużi f'xi punt xi partit għandna proposta konkreta biex nagħmlu wkoll ir-rapporter rigward il-proposta. Mela f'paragrafu 32 rajt illi rapporter għalet il-istati membri jistaw jużaw il-fondi aħjar prezenti biex jizza, biex jizza ma favur il-biodiversità jina naqbel imma l-lingwaċ l-paragrafu huwa mm, pjuttost eh, benevolenti u jiena naħseb il-listati istati membri u rridu namlu aktar biex eh, namlu emenda f'dak ir-rigward. Ukoll erba' għażliet fil-rapport li jitniżlu minna ħat tal-Komissjoni Ewropea. Iżda aħna rridu nkunu nagħmlu kritika fit-tekst tar-rapporter għax ma stax nifhem eżattament x'asla qed e-, e-, e-, tippreferi, na naħseb li jideri li tippreferi numru erba, l-għażla numru erba. Kieku tajb rapport rapporter tgħidli, għandi raġun, tajt sew, le, Jekk le, mela nressa emenda, għax jiena lazla l-għażla numru erba'. Ċarament għandha tkun l-għażla ta' dan ir-rapport. Ma jidirx li huwa ċar palissa jew mhuwiex ċar jew huwa mistur x'imkien fir-rapport, forsi ir-rapporter tkun tista' tikxfilna ftit eh, imma jina nishtu kol nressa forsi lingwaċ iktar ċar. Għaliex opinjoni tagħna nistgħu ikollna pożizzjoni ċara ferm. Grazzi. Klare Aussage zur Option 4, werden wir noch hören. Ich glaube, im Deutschen ist... Grazie ħafna tal-punti fuq uh, äh, azla numru erba. Kinċar ħafna fil-Ġermanis, naħseb li kinċar ukoll bil-lingwa reġinali. Grazzi, ser ikolli murra delegazzjoni fuq il-Palestina u mustenkun għar risposta. Mit ilu kienem iktar hoots fil-partijiet tal-Renju Unit minn bastimenti varji milli hemm bħalissa fil-bastimenti il-moderni. Dan huwa eżempju ta' telf ta' biodiversità u l-effetti ta' telf ekonomiku li qed iwasslu il-sejda tana mux jagħmlu biżjed flus, l-industrija tal-sajt tana um, kella telf kbir, għaliex eh, memx biżiet hut. Ir-riforma tal-politi komuni tas-sajt hija importanti ħafna. L-aġenda ekonomika hija importanti fir-rigward ta' beħ ta' riforma ta' politika lill-ministri però din ta' importanti, xaħġa spirituali jisa, ta', ta identità religjuża, ħna qed neqirdu e, dak li ħala Alla, patikament. U qed isir brata maġla ħafna. Saqsejtu x'istrumenti għandna biex niblu dan? Waħda hija regolamentazzjoni, aħna nagħmlu regolamentazzjoni fatt ta' e, mezzi, ta' modi, nistgħu naqsu l-pestiċidi li jagħmlu ħsara lil-ħajja. E, aħna nistgħu nirregolaw ukoll billi nitolbu lil bdiewa biex eh, jikkultivaw ċertu parti minn l-art tagħhom biex jipprevjenu t-telf tal-biodiversità. Regolamentazzjoni hija importanti, hija tajba ħafna. Iżda ovvjament intom qed tisforzaw nies li jagħmlu affarijiet li ma jridux jagħmlu f'ħafna każijiet. Għal daqstant aħna nikkompensaw dan billi nitfgħu nagħtu flus eh, għal din il-problema, nagħtu iktar flus. Per eżempju, il-politika tal-agrikoltura nagħtu inċentivi għal-bidja b'mod pożittiv li huma ta' beneficju għal biodiversità, però Hemm limitu għal dan, għaliex m'hemmx ħafna flus, eh, hemm limitu ta' flus kemm kemm ħana niddetikaw għal din il-problema. Aħna qed immorru għall istrumenti tas-suq biex nippruvaw nibdlu s-sitwazzjoni li tidher hija waħda kontradittorja. Dawn l-istrumenti l-għodda huma kontradittorji. Per eżempju, l-emissions trading scheme li tipprova Ġel l-industrija biex tibdel l-attitudnijiet tagħha, l-azzjonijiet tagħha. Il-Kummissarju tas-sajt għamlet ta' ċara ħafna eh, fi smieħ il-bieraħ li hija trid tagħmel eh, permessi li jistgħu jiġu negozjati għas-sajt fuq livell nazzjonali u fej ġew dawn ġew introdotti fl-Ewropa waslu għal tnaqis kbir eh, fl overcapacity capacity u jistgħu innaqsu mill-peace fuq is-sajt u Allura dan huwa eżempju klassiku ta' strument tassu li forsi probablement ser ikun eh, mhux daqshekk perfett, issa forsi hija triq il qudiem Issa f'rigward tal-bidja. Meta aħna naraw il-massa ta' tal-art tagħna ma nafx eżattament eh, strumenti tas-suq hemm, jien qed nipprova nara x'inhu ma nispera li forsi xi ħadd jissuġġerixxi xi ħaġa li nistgħu niżviluppaw, nisploraw. Pero x'inhuma daw? Jekk ir-rapporters jew il-Kummissjoni għandha xi ideat, aħna nixtiequ nismawhom. U sakemm ma nsibux mezz ta' kif il l-interess eh, tal-bniedem niprivaw nwafquh, ma nafx kif ħan niprivaw nwafquh dan iċ-ċiklu ta' erda. Grazzi.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 Nasab li rapportera mela ċara ħafna xinu huma l-għanijiet tal-2010 u li huma mhux ser jintlaħu u li se nitilfuhom ftit. Ma nafx jekk kanalizzatux il-ġustifikazzjoni għal dan id-dokument id-dejta hawnhekk hija inkwetanti ħafna. Jiena fil-fatt ix-xokkjajt ruħi xi ftit. Għawek qed naraw li dawn ix-xejriet jekk hux se jkomplu sal-2050 fl-Unjoni Ewropea, minħabba fek aħna ser naraw telf fil-biodiversità għal mammiferi, per eżempju 42% għal safar, per eżempju, u għall insetti se jkun hemm telf ukoll 40% għal ħut per eżempju. Allura dan huwa telf tal-biodiversità. Jiena ma kontx familjari ma din l-informazzjoni, però jekk riskju għadak se kbir, Rridu nżommu f'moħna wkoll li l-2050 miux daqshekk il-bot ftit ġenerazzjonijiet oħrajn, pereżempju, it-tifel iż-żgħar tiegħi ser ikun ikollu l-età tiegħi meta naslu għal 2050 U allura ejjew naħsbu dwarha. Jiena ma rridx li nara d-dinja li fiha il-prospetti li qed naraw hekk fuq dan id dokumenti siru realtà. Pero naħseb li hemm nuqqas ta' ċertu affarijiet dan ir-rapport, nixtieq nitlob ir-rapporter biex iżidhom. Per eżempju, x'inhuma il raġunijiet għala dawn l-anijiet mhux qed jintlaħqu? Għalfejn aħna ma konniex kapaċi namlu dan? Għalfejn ma għomx dawn l-affarijiet? X'inhu l-isfond bażiku għal dawn kollu? Għandi għatta domandi għonek, pero mandiċ risposta għal-jom. Per eżempju, kwistjoni tal-infrastruttura ta' trasport. Dan jista' jkun fattur ta' kontribuzzjoni u dan wassal għat tnaqqis fil-diversità biologika. L-oqsma tal-Natura 2000 qed jiġu msemmija, però mbagħad ġieli jippjanaw xi triq u sustanzi tossiċi fl-agrikoltura jitlu fil-katina tafu x'nu mal-effetti ta' dawn is-sustanzi u forsi hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlu dwar dan. Biex innaqsu ħut mir-riski li inkella jistaw ikollhom impatt kbir fuq ix-xogħlijiet, pereżempju. L-Unjoni Ewropea kellha rwol biex twassalna fej wasalna, il-mekkanizmi ta' teħid ta' deċiżjonijiet kellhom rwol, jidher li xi kultant li li ta' ma tafx li tagħmel li l-leminija. Per eżempju, ġilin niddiskutu ċertu suġġetti bħal per eżempju fejn ċertu niddiskutu per eżempju ċertu ċertu speċi, l-ġurnata ta' wara niddiskutu xi ħaġa oħra fuq l-iżvilupp, il-ħamis mbagħad niddiskutu suġġett ieħor totalment differenti dwar l-speċi ta' Danubio li edin feriklu. Allura rridu naħsbu dwar l-implikazzjonijiet. marriċ li il-miri ta' dan il-dokument jamlu, ikunu bis xawqa. Uh, there is no coherent policy, that is obvious. Yeah, it's a contradictory policy. Ma ovvjament dinna duna politika kontradittori. Signora Lapage. Sir President. L-ewwel net nixtieq ringrazzja rapport tar-rapport tijaw. Taha Naħseb li laqtet il-musmar. Frasu hawnhekk. Rabta ma' ħafna diffikultajiet, speċjalment istrateġija illi waslitna għas sena 2010 meta naraw situazzjoni li qegħdin fiha bħalissa. Nisab li l-għanijiet illi għedini ifissaw għal sena 2020 mhux se ħuqom Jekk aħna mhux se nħarsu l-biodiversità u nipreservaw il-biodiversità huwa minħabba l-fatt li aħna ma investejniex biżjed bl dwar il-biodiversità u ma velwajniex il-impatt ekonomiku fil spejjes tal-telf tal-biodiversità. Għalabna kif smajna li namlu għazlit Lażlit li namlu nhar it-tnejn jkunu diffiċli li f'xi mod ikunu konformi ma dawk li aħna naqblu niddeċidu dwarhom nhar it-tnejn, nhar it-tlieta. Waqt li bidu fissa mhijiex kwistjoni ekonomika, u sa kemm ma tibqax kwistjoni ekonomika, aħna maħniex se nkunu nistgħu nilħu l-miri tagħna. Dan huwa fatt għalhekk aħna għatanna x'naqtfu aħna irridu nkejlu l-impatt tal-biodiversità, irridu nkejlu l-spejjeż ekonomiċi u riperkussjonijiet. Suċe. Għanna rapport iktar aħrax fuq il-biodiversità. biex bekk nkunu nistgħu nħarsu il-wirt tagħna. Ir-rapport stern eksista, se l-rapport euh, tip. Għanna dan ir-rapport ta' stern, jiet iċ-ċer. U il-pubbliċità ninata mek ma tantx kien li għanna dan il-rapport issa battanċ eh, King Bir meta qablu ma dak ta' Stern, sur Prodi. Grazzi, President. Grazzi kollega tana għal dan it-test. Naħseb illi l-ewwel qabel kollox Danda tkun imġiba minna ħatana illi aħna nkunu umli rigward in-natura. umli rigward il-fatt li aħna nabżon inkunu nafu aktar biex inkunu nafu x'inhum l-impatt anki fuq il-biodiversità. Ovvjament, hemm sistemi li tant huma komplessi illi huma diffiċli ferm illi nkunu nafuhom fl-irqaqat tagħhom, speċjalment pereżempju il-foresti tax-xita, il-rainforest. Eh, eh, dawn ah, eh, hemm varjetà bioloġika għolja imment. U għalhekk aħna qasna fuqat kif għan evalwaw din il-firxa wisa ta' biodiversità u kif ħanamlu konservazzjoni integrali. Ija, eh, minnaja prinċipju ta' prekawzjoni, aħna ma nafux bizzejiet, biodiversità reali ta' dawn is-sistemi u matali li jridu naraw kif ħan ikkonservaw għal-inqas ħalhom hekk kif inhuma. Ovvjament, però ċertu sistemi jridu jingħataw ċertu konsiderazzjonijiet għaxu huma ħafna iktar sempliċi fi natura tagħhom, imma xorta waħda għandha tkun eh, għandu jkun eżerċizzju preventiv eh, fejn għandna bżonn nħarsu il-biodiversità b'tali mod illi dan ikun jista' ikun hemm evalwazzjoni ta' impatt waru. Una problema kulturali l-għennet aħna irridu dejjem ippruvaw nfittxu nif biex nifmu x'ser ikun impatt fuq l-imġiba tagħna fuq l-ambjent madwarna. U li nifmu wkoll illi hemm il affarijiet li aħna ma nistgħux insewwu ma naqra fuq l-ekonomist mill il-problema tal-mega tlieta illi xaħam li dan ix tibta xaħam tala ġi trasmess ġi trasformat tal omega 6 minħabba l-fat li hemm inqas ħut biex jipprovdu non it-tip ta' xaħam. Ġifieri din ħadd taffettwa wkoll l-intelliġenza tagħna, l-mħuħ tagħna għaliex dan it-tip ta' xaħmijiet omega 3 għandhom funzjoni insostitwibli fuq il-moħħ u anki fis-sistema kollha tagħna, nervuża tagħna. Ġifieri, aħna qed ippruvaw nifhmu. Iljana, għatfadlinna x'nitalmu. U irridu nippruvaw nimminimizzaw, nimminimizzaw b'xi mod l-impatt tal-azzjonijiet tagħna. Jien itkellmu dwar l-ekoloġija umana. Jina fit ta' april kont fi ġus ma'uda fuq il-panel permanenti għal problemi tal-popolazzjonijiet indiġni. Din hija xhieda fil-verità ta' speċi umana li eh, eh, sejra lura, eh, mhix l estensjoni għaliex din hija marbuta mal-vjolenza. U għalhekk għandna bżonn imġiba aħjar lejn il-bnedmin mod ġenerali u lejn il-tura. Ja, hab was gelernt. Omega 3 is gut für die Mela, nafu l-omega 3 tajja pal-moħ, ġifiri, jek inti tħobb il-fish, il-ħut, Inti kta intelligenti, tintot tal-laħam u kol jaħud bis. Kellim li miz, grazzi, bidda għal-sin pajjiżi, għax rapport għet jamlu dawn. Grazzi. Dan il-rapport għandu ħafna aspetti tajbin, pero ma nistax tgħid jiena sodisfazza barra. U dan tkun hemm ħafna ambizzjonijiet għal ġejjini. Hemm problema jgħid fir-rapport illi ma nistgħux nilħu l għanijiet tagħna. Għal dak indu xaqsam il-telf tal-biodiversità. Umbat inti kol tkendu għal Natura 2000 aħna rridu nitkellmu dwar u naħsbu dwar ġejjini biex naraw kif fis-sena fejn nistaw nilħu dan għanijiet. Dan ma jidirx fil-rapport x'se nagħmlu konkretament biex nilħu dawn l-anijiet mhux basta mhux qed qegħdin nilħuhom veru ma kif għandna nagħmlu. Ġifieri hemm punti tajbin ta' fil-rapport il- l-azzjoni tal ġejjini għandha tiġi msaħħa. Per eżempju, punt 21, politika tal-agrikoltura. Jina għat li l-budget tagħna għall-agrikoltura għandha ukoll tingħata servizzi ta' ekosistemi u għalhekk aħna naħsbu għal politika agrikola sostenibbli f'żoni vulnerabli. vulnerabbli. Le, aħna irridu nagħtu flejes biss għall-agrikoltura sostenibbli biss. U daqshekk anki 22 fuq il-ħut aħna qegħdin naraw jgħid li aħna forsi jista' jkollna akwakoltura sostenibbli. Le, anzi dan għandu jkun lan tagħna mhux sempliċement naraw jekk huwiex possibbli irridu niżviluppaw iktar linji eh, b'saħħithom u ċerti. Aħna irridu verament nagħmlu xi ħaġa jekk ħan waqfu telf tal-biodiversità. Għax jisu qed jimxi qed ikun wiskawt dan ir-rapport. Aħna nabżon iktar koerenza anke għal dak nistaqsam il-fondi ta' koezjoni. Aħna ma jistax ikonna verifika biss għall klima imma anke għal dik ta' biodiversità. Jekk nat fuq sussidja fuq it-telf ta' biodiversità li ma jistax tisseħ, ma nistawx namlu di, għallura dan it-tip ta' ambizjoni mhix edemmek. Għana kriterja ta' sostenibilità għal biofuels imma l-Komissjoni xqalu ma nistgħux nitfaw l-obligi imma aħna għandna bżonn għanijiet sostenibbli anki għal produzzjoni tal-laħam ta' ħafna kulturi differenti. Idin hija xi ħaġa li hija nieqsa u jina bżonna biex nkunu taw nilħu daw kilanijiet illi mux edin imbastru għal 2020. Għalek, namlu dawn l-ġet namlu l-anijiet ta' naktar konkreti. Grazzi, mela, tlet eh, suġġettinik. L-ewwel netu u għasaf importanti. Nixin faħar is-Njura Stellenger ta' dan ir-rapport, però huwa sempliċement bidu l-ewwel pass. Iridu morru ħafna iktar lil minn dan Irridu nkunu ħafna iktar konkreti u preċiżi dwar dak illi għandu jisir biex nwaqfu dizastri li jinħolqu l-bniedem minn mednin u li eh, forsi nreġaw lura din il-bidla fil-klima. Aħna rajna fl-Europa li kienem min eh, et jħares eh, l-vitmi ta' dan il-dizastri Per eżempju, naraw fotolament dak li qed jiġri mill-BP fl-Amerika fuq il-kosta tal-Amerika li qegħdin joqtlu l-biodiversità u dan ħajkollu konsegwenzi li għastisaw naħab nibdew naħsbu. Aħna rridu nitkellmu dwar di politika ta' prevenzjoni. Aħna għanna ħafna xmajjar fl-Unjoni Ewropea li eddin stat ta' deterjorament. Dan huwa serju, ħafferm, nina ċerti li anki pala turisti jew dawk minna li nħobbu Pariġi xorta minn tissejjer ix-xmara tas-sejn biex tista' tal-ħut. Kien hemm studju milux li ġi prodott fej għalu li l-level ta' piralin fil-ħud wasala l livelli illi kienu ta' ħsara kbira għal konsumaturi. U din turina li aħna wasanna ċertu punt u għanna ntejbu l-kwalità tal-ilma. U anki l-ilma tal-xmajjar tagħna. Ta U aħna għandna bżonn kooperazzjoni transkonfinali iva dan jissemma f'dan ir-rapport. Aħna għanna bżonn li jkun hemm finanzjament minn ħadd l-Unjoni Ewropea. Iktar finanzjament. għabbażi transkonfinali, jina kontet naħdem ma' għatta personi. L-ewel distret Ewropew transkonfinali inkluż Eh, Flanders u Franza u għed mill-ikbar proġetti li kena dawn l-ħar linja li nħarsu l-biodiversità. Issa li kiku waħna, għana ħana ħorġu. kena eh, eh, finanzjamenti Ewropej għal din xif ta' kooperazzjoni kuna għedin mixi fi direzzjoni tajba. Grazzi ta' sewċer. Iva l-koll nishti u korru mor nistadu fis f'Pariġi mbagħad bat niklu l-ħut minn hemm. klas. E, Klass. Kollegi, għana ħafna riporti ħafna tajbin, ħafna tajba ħafna minn Sinjura Langer, għan nitkellmu dwar it-twetti ta' dispożizzjonijiet Ewropej biex inżommu diversità biologika. Sir Chris Davis għad fortunatament mandux għawek pero għanna ħafna pajsaġġi sbieħ ferm illi l-bidiwa tagħna jħarsu u jieħdu ħsiebhom. U żomm situazzjoni sitwazzjoni u d-dinja tagħna b'saħħitha bħal mamlu mistrijedna. Aħna ngħixu dinja sabiħa jik nistgħu nħarsuha. U tajjeb li nirreferu għax tista' tagħmel il-bidja għalina. Il-politika Ewropea agrikola id-dokumentat dak li jistaw ma jistaw jagħmlu bdiwa u l-fondi Ewropej jitħalsu biss jekk trans il ħtiġijiet tal-konformità huma għam laħqa u eh, għanna namlu referenza li għadi. Aħna għanna ntabtu fuq dar xurxin u nejdu iva. Għamminna xogħol tajjeb tul iż-żmien, ma nistgħux ninsew id-diskussjonijiet li kellna fuq il-erbiċidi, fuq il-żviluppi fil-ġrida kontra il-parassiti. Aħna minna ħafna, dak xaqsam il-pjanti, biex u għedna ħafna għal dak li huwa l-biodiversità fi speċi ġifieri hija nitkellmu dwar l-affarijiet pożittivi għax tkun xi ħaġa tajba li nagħmlu dan. Natura 2000 issa. Aħna nistgħu nkomplu nistikaw iċ ċunturin jridu nagħmlu analiżi ta' l-ispejjeż fejn jitnefqu, fejn għandhom jitnefqu. Ma naħsibx ħan nispiċċaw fejn il-rapporter tixtieq nispiċċaw għaliex meta nitkellmu dwar il-benefiċċji u l-ispejjeż u nippruvaw nibbilanċaw mujna niġi minn post fejn il-min suppost joħroġ il-flus dejjem jara kif ħejt fil fil-roti. Ta' fuqet niskan dwar Mozer u Bergan. Għanna rapporti, u għatajja, pero daw ta' dan nistaw nużaw per eżempju direttiva ta' ħarsin tal-ħamrija li għadmir tagħna wkoll, ndaħlu hawnhekk ukoll per eżempju. Ġifri dak li diġa ħana ksibna, ejja nsemmuhom. U nissib li s rapporta ta' d delenga u għed tajjeb. U ta' min jappoġġa. U meta marru fil-plenarja jdu nifavru xua. Dan ħed meja għem problem weniger, aber jist eh, ist viel. Li kieku l kollha kienu fertili u zbieħ palma huma fil- with ta' id-dinja tkun verament posta bih. Grazzi kentejn għaxina naprezza dan il-rapport jgħid sul pok għax hija xi ħaġa ta' għalija illi għadin iħarsu l speċi biss u mhux il-biodiversità natura elfej illi ma tħarsix il-biodiversità fin nifisa imma speċi biss. Ija mhux ħaġa daqshekk tajba xi biodiversità hija ħaġa sħiħa kif topera sistema globali u dik din ħaġa li qed eh, tħassibni. Vielen Dank. Ja, wir hatten 20 Wortmeldungen. Grazzi. 20 persuna li xtieq jitkellmu. Naħseb li din dan is-suġġett ta' biodiversità u għal-qalb kulħadd hawnhekk f'dan il-kumitat u rapporter tista' terġa' lura fuq il-kummenti li kellna. Naħta Sir Rossi, pereżempju, s-semaw mistinħa tal-Kummissjoni. U il-bilanċ u tal-ġerarkija inqalbet rasa l-isfel. Aħna edin proteġu wasafar pal kormorants wasafar oħrajn imma mux naraw istampa sħiħa u forsi jemmin jista jikkommenta dwara hemm din ek suppost dan qed suppost qegħdin nipproteġu dawn it-tip ta' speċi Għanna n-defsu bħala bnedmin, għanna nħallu natura timxi kif triti. L-affarijiet mux da' sekk huma faċli. Il-rapporter, grazzi tassew, jina nishtiq n-wġa xi mistoqsijiet li kienu poġġew li li moddiret. Is-sur kalem baħla għalet. Is-soġġerimenti tija u l-emendi kienu eccellenti, kunnu gost jek nżid dawn is-setturi ta' trasport u l-infrastruttura aktar manna aktar aħjar, għalix dawn huma tajbin ħafna u li niknejdu welcome jew take notes jew xi ħaġa ta' dak it-tip iva li tajjeb li il-punt liħor li nwaqfu l-biodiversità mhijiex biżejjed, le mhuwiex biżejjed punt Punt min jgħat niprofa nitkellem dwar li nerd reġaw lura il-situazzjoni ta' kif kienet qabel ma rednija. Hemm ħafna kollegi Olandiżi hawnhekk fostna hija xi ħaġa sabiħa, forsi hija xi ġejn relazzjonijiet. Imma il-mistoqsija ta' Sur Fandale. Jekk l-għażliet li qed jiġu msemmija ħajjin tażlu b'xi mod, Iva, naturalment, jekk aħna għanna erba zliet iridu naqżlu n erba f'dan il-kas. Għax eh, ma kienx hemm il-possibilità minħabba li ma kienx bżejjed post biex niktiba f'ngħid li dan kien l-aħjar, din kienet l-aħjar għażla. Imbagħad kien hemm suġġeriment fuq il vaswalni tal-impatt li ma m'għandix tkun skuża li ma nagħmlu xejn, le għandu jkun hemm biex jiejna meta m'għandniex dejta dispożizzjoni tagħna hija ovvja hija leġittima għaliex id-diskussjoni hija waħda sensittiva ġifiri jekk aħna nista' naqblu fuq dan l aspet ġifiri l evaluazzjoni ta' impatt. Għanna l-pol sa' naqblu li m'għandix skuża biex eh, sempliciment ta' parsi qegħdin nagħmlu xi ħaġa, le għandu jkollu għan speċifiku tanġibli meta jkun hemm proposti ġodda rridu nitnafu eżattament fuq xi qegħdin nitkellmu u forsi nistgħu noħorġu b'kompromess dwaru da. Jien naħseb hija soluzzjoni tajba ferm. Umbat, is-sur Gerbrandi dan kwota xi elementi jitkellem dwar l-urġenza li kien nieqes huwa semma xi punti li kien fir-rapport jien ħan nipprova nagħmlu l-messaġġ ħafna iktar urġenti u għamilli mistoqsija speċifika fuq 18 is-servizzi tal-ekosistemi u x'kienet l-intenzjoni tiegħi. Meta qatt kien titkellmet sur Potts, meta fis-sena eh, fin-natura 2000 aħna qegħdin nifokaw fuq speċi ma fl-istess jien irridu nħarsu lejn ekosistemi b'diversità iktar wiesa. Hawnhekk aħna qegħdin in nitkellmu dwar l-ewwel li nipprovaw nipproteġu minn mbagħad biex nipprovaw nġestu r-reġuni. Nazbu dwar l-ekosistemi fir-reġuni varji, ma nisġest mhux qed ngħid illi illi eh, għanna nitfawn f'diffikultà jek din is-sentenza hija waħda li ddejjaqkom, jew ma sarx tifmuha nistgħu eventwalment nbidlu ftit sabiex nisqu li aħna għajżu naħzgu fil kosistemi ħafna iktar wiesa. Fil-kunċetti ħafna iktar wiesa. Affarijiet oħrajn li qalu l-kellima, is-sur Rossi mm, sfortunatament ġatala, tala. Ħasra li suġġett serju pal dan jaqa' dan it-tip ta' diskors li jgħid illi ma nistawx inwaqfu in, in l-biodiversità jina titkellem dwar biodiversità ovvjament li il-bniedem qed et, eh, jikawza u jiġġenera. Aħna kif nitkellmu dwar riski għal akwakultura għandu raġun, imma jina rrit nitkellem dwar akwakultura sostenibli. Illi tistatejna din id-diskussjoni. Però s-surossi għalħaġa tajba li huma l-interessi bejnietom ġvijek inti tħares speċi, forsi mbagħad sa kika speċi oħra ikun jista' mur l-aħjar, jew forsi jista' jaqret speċi oħra. Għax hemm wis minnhom bat. Pereżempju fl-Olanda, e, kien wieħed inti jrid tħares speċi dan irid jiġesti speċi oħra. li tgħix hemmhekk. Unbat eh, minn sema xi oħra iva vera għedin kampanja elettorali mid-dera. Allura l-użu tal-fondi strutturali u l-fond għall svilupp rurali. Jek aħna qed lejn il-perċentwali illi eventwalment jistaw nitfaw għad dispozizjoni ta', ta min qed il-sfruttament ta' dan il-flejes varja, per eżempju perċentwal minimu li għanna nallokaw għanna għal politika tal-agrikoltura. Għanna u koll għal ħafna għal varji oqsma ta' din il-politika agrikola. Forsi tunom l-istess ħagġa għawnek. Rigward il-verifika ta' biodiversità għal dak nixaqsam fondi strutturali Hawnhekk kun ħaġa interessanti li kikol di tip ta' kooperazzjoni li inti semmejt. Dan kien Astur Berghaw din il-kommenti għaj. Ehm, insomma, nittama li prova indaħal l-osservazzjonijiet kollha ta' kompen rapport, grazzi. Grazzi. Kultant fuq livell nazzjonali nkunu kontra xulxin, però fuq livell Ewropew nkunu kollha flimkien ikunem hemm għani differenti ħafna drabi meta niġu għal kampanja elettorali, però għa possibbli illi nimxu fl-istess triq. Grazzi. Inħoss naħseb illi dan ir-rapport huwa interessanti, importanti ħafna. Inżommu fil komitat għanna l ewel skadenza għal emendi 9 ta' Ġunju fil-11 fl-ofsinhar Umbat eh, settembru se taddi għal plenarja. Issa naddu għal puntu għal punt 14. Skambju ta' femiet ma' Jacqueline MacLeod illi kolħat jaf il, f'dan il-komitat. Hija direttur eżekutiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. Nilqawk, nitolbuk skuża tal-li dewimnik tistenna Aħna ħsibna li se nispiċċaw aktar kmini fil-punt ta' qabel, però kif rajt inti stess kienet diskussjoni utli un u utli kolla li għax nittamaw li taħt titkellem ukoll fuq il-biodiversità il huwa eh, settur tal-aġenzija ta' xogħol tal-aġenzija tagħkom. kienem eh, set ta' televizjoni talbuna x'kienet l-importanza tal-EEA u aħna nasbu li importanti u grazzi, grazzi tal-li sedintuni għonek. Nitkellem fuq erba kwistjonijiet li nixtieq l-attenzjoni tagħkom illi rapport tal-inventarju tal-gassijiet Eh, tal-missjoni tal-gassijiet ġi publikat u nishtiq nitkellem fuq ir-riżultati da se nitkellem fuq dak li eh, ġara fuq il-biodiversità da stant dibattitu li għadu kif ħenna kien rilevanti wkoll u nistgħu kol nirrispondu xie mistoqsijiet li għamlu l-membri tal nishtiq u anki natu vizjoni fuq il rapport li se joħroġ fl- fl-2010 u mbagħad nitkellmu fuq il-prioritajiet li għandna bħala programm ta' ħidma l-2011. Mela nibda bil-rapport tal-inventarju tal-gassijiet serra. F'ħafna drabi f'komitati oħrajn trasportu, eccetera, xinu l-messagġ li rridu najdu. Nistaw najdu illi fl-2008 dawn l-emissjonijiet tnaqsu bi 2% qablim mal-2007 ġabuna fl-11.3 fil-mija tal-livell tal-1990. E, peress li għanna mira għall-2020 jider li miexjien sew lejn din il-mira. Però għakjar illi il-reċessjoni illi daħlet e, fin-nofs tal-2008 kella rwol f'din is-sitwazzjoni aħjar. Però e, huwa importanti li naraw kif tnaqsu dawn l-emissjonijiet. Kien hemm impatt fuq Eh, il-produzzjoni, il-bini ta' djar u trasport, danu importanti, però il prezziet tal-faham all jien eh, ħafna eh, pajizi memxew lejn il-gas naturali u eh, il prezziet naqsu u allora ħafna kumpanji għazlu ejjun ta' enerġija iktar ħodor. U meta il-reċessjoni tgħaddi u kolħat eh, nerġaw nibdew nikbru probabli eh, se jkunu bazati fuq eh, pedamenti iktar aħdar. Issa, l-politika tal-emissjoni u koll għanda kompleti kollha infat l its illi kienem 40% tal- l-emissjonijiet eh, tnaqsu kol bi 3% meta qablu għamma l-sena ta' qabel. Eh, ma nistawx naturalment n-naqsu l-isforzi tagħna għax ma nistawx nimmaġinaw se jiġri eh, meta it-kabiru l-ekonomija terġa' tirkupra. U naraw x'jiġri meta jibdew jerġgħu jikbru l-investimenti pubbliċi u privati. It-tieni e punt hija fuq il-biodiversità u jiddispjaċini li rapporter telqet e, nistaw najdu li minn dil-ġima e, ħafna mill-intervalli tal-arfin tagħna se jintlew e, kien hemm sforz kbir f'dawn l-aħħar ġimat biex nitkellmu fuq il-bżonn ta' reviżjoni ta' politika ġdida kif nimxu l-qoddim, kif nistaw nafaċaw dawn l-ideat ġenerali li aħna ma irnexxinni xin waqfu it-telf tal-biodiversità fl-2010 Għal daqstant il-biraħ meta kont mal-komissarju Potoċnik fil-bidu tal ġima ħadra, għamilna żewġ affarijiet, eh, nidajna baseline illi huwa stqarrija importanti ħafna għax tinkludi mhux biss il-data illi joħorġu minn direttivi li għandna, ma tmur ħafna iktar qudiem għax qiegħda tħares lej l-impatt tal-Ewropa fuq il-kumplament tad-dinja u anki tasal ukoll għal xuħut mis-setturi eh, pereżempju il-bidliet fil lużu tal-art kif naraw is-sajt u l-foresterija u l-bidja u dawn ukoll qegħdin jikkontribwixxu għal telf ta' biodiversità, però implicitament qed jgħidu anki soluzzjoni tal-futur. Għal daqstant għandkom kopi e, Dan dan approċ differenti qed ngħidu li anke l-arfin mhuwiex komplut, però huwa suffiċenti biex naġexxu. U hemm e, punti importanti f'dak li huma l-xaqsam ma' ċifri, speċjalment eh, eh, letteralment 17% eh, eh, tal-abitat tagħna huma f'kondizzjonijiet favorevoli, 25% eh, fil-mija tal-ispeċi huma medda. Għal stat nafu biżejjed ma nafux kollox, però qed niftħu il-bibin lejn ejjun ta' informazzjoni u nistgħu ngħidu fejn huma il-kwistjonijiet kritiċi U aħna eh, eh, tal-limna u koll napoġġaw il-xol ta'kom eh, fuq il-sistema ta' informazzjoni fuq il-biodiversità fl-Europa u anki dan jisħaq fuq il-possibilità li wieħed jaħdem ma' ċittadini, gruppi ta' volontari anki fuq ukoll il-professjonisti billi nagħmlu hekk inkun nistgħu nagħtu ħafna informazzjoni fuq il-biodiversità u telf tagħha per se. Għal daqstant jien rakkomandakom eh, tħassu lejn dawn il-dokumenti u l-esta jen rispondi anki għal eh, mistoqsijiet u għandi xi risposti wkoll fuq il-mistoqsijiet li tkellimtu fuqom qabel speċjalment fuq il-kormorani u anki għasafar oħra eh, kien hemm eh, mistoqsijiet speċifiċi hemmhekk. Mbagħad eh, il-rapport il liħor fuq l-istat tal-ambjent aħna kultanti konna rapport skont regolamenti e, din is-sena mhux se tkun differenti, e, ħlief eh, li dis-sena se nagħmluha b'mod differenti. Aħna għandna evalwazzjonijiet tematiċi li ħarsu l-suġġetti ambientali, però anki il-forzi e, ekonomiċi u, u soċjali u l-impatt tal-xejrit Ewropej u anki l-impatt tal-anijiet tal-politika. Ekket għandix qed nimxu skont il-programma li le u x'nistgħu nagħmlu biex nikkorreġu. U dan inkludi anki eh, illi għanna 38 pajis u għanna evalwazzjoni f'kun wieħed minn dawn il-pajjiżi qed inħarsu lejn xerit mega eh, evalwazzjoni fi żmien twil eh, fid-dinja kollha li se jkollhom implikazzjonijiet fuq l-Ewropa u l-ambjent tagħha u flimkien niġbru dawn il-konklużjonijiet eh, biex nagħmlu sintesi u f'Novembru ġentilment il-President tal-Parlament, il-Sur Buzek, konferma illi huwa se jkun kuntent ħafna li nidi dan ir-rapport Ewropew hawnhekk fi 30 ta' Novembru ma'kom u nkunu nistaw nħedġu ħafna minnkom tkunu prezenti f'dik il-ġurnata u nkunu nistaw nipparteċipaw fuq workshop kollegi fil-parlament kollu għal stant aħna qed nitolbu hawnhekk il-parteċipazzjoni ta' uħrajn oħrajn ukoll. Għal stant dana se jirrispondi xi ftit mill-mistoqsijiet fuq eh, il-prioritajiet tagħna kif għandhom ikunu fil-futur. U l-aħħar punt tiegħi huwa fuq il xol tal-ħidma tal-2011 għall-Aġenzija. Aħna għandna abbozz illi bħalissa għadde għaddej, se jkun għaddej u dim il-bord ta' ġestjoni fi 15 oħra, un inkoraġiċ l-prezenza ta'kom fil-komitat biex namlu stqarrijiet inizjali, però l-konsultazzjoni eh, vera ħatiġi wara dan u aħna nittamaw u nishtiqu illi mux se jkonna risposti aridi fil-futur li kellna fil-passat illi n-nis ħarsu l-program verament u tajdunna l-opinjonijiet ta'kom. Aħna inkludejna tlet inċentivi addizjonali biex E, e ninkoraġukom tipparteċipaw fil-feedback. E, l-ewwel inċentiv kien illi aħna sen Eh, se jkonna din il-relazzjoni bejn l-efficienza tar risorsi, l-ekonomija ħadra u l-kapitali u naraw kif nistaw naħdmu mux biss ma l-pajizi imma anki ma l industria billi namlu estensjonijiet tal-analizi fi ċiklu vitali biex naraw il-kontribuzzjonijiet illi setturi u intraprizi individuali jistaw jamlu eh, ma ma ma jamilx sens li wieħed jikun efficienti ħafna fuq ċerti ah, ah, ah, aħbarijiet waqt li qed juża eh, pereżempju fuq l ilman waqt li qed juża rizorsi oħrajn li mhumiex eh, qegħdin eh, jiġu imwettqa tajjeb għal daqstant waħda mill-oqsma importanti huma naħdmu fl-imkien ma' kollegi fil-Kummissjoni anki ma'kom biex naraw li huma dawn l-oqsma ta' politika li kiku jiġu imwet b'mod komplut u b'mod aħjar se joħorġu benefiċċji kbar għal biex ikun hemm eh, suffiċenza. Eh, għax hemm eh, hemm ħafna ħala nafu se jkun hemm diskussjonijiet fuq ir-risorsi pereżempju fuq ir-rare earth u l-metalli li jużawhom fl-industrija. U mbagħad area żona aħna ta' implementazzjoni nappoġġjaw ħafna illi li ninkludu l-osservazzjoni ambientali, il-rapportaċ u l-monitoraċ nittamaw li dan huwa fidejkom f'ħafna strumenti u aħna naraw e, ruol ukoll fil-programm tal-ispazju biex il-GMES norbtuħ mod iktar zgur uh, eh, mal-aġendi tagħna. U din hija priorità importanti ħafna x'il-livelli illi qed jintefaq fuq il-politika tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn niżguraw illi jkollna riżultati l-iktar importanti u norbtuha ma' xjenza u norbtuha l ambjent u niżguraw li kun hemm ruoli informazzjoni eh, biex intkom ikolkom eh, l-evidenza kodan li għandkom bżonn biex ikolkom politika qawwija. E, Umbat, t-tiret e, wahda, e, l-Aġenzija għedha t tikkonsidera kritika għal eh, fatti li l-Europa tkun tista timxi u taħdem bl-aħjar mod fi responsabilità fuq ċittadini u fuq risorsi u anki għad-dinja kif eh, aħna eh, nirrapportaw eh, ix-xogħol eh, mal-ġirien. Mal aħna għanna ġirien ehm, fil-Levant u fil-Nofsinar u aħna rridu nikkoraġixxu l-kollegi eh, fl-Arktiku anki illi biex inkunu żguri li dawn il-kwistjonijiet transkonfinali jiġu analizzati b'mod tajjeb, u però biex nagħmlu dak aħna qegħdin flimkien ma' DG Relex u oħrajn biex inkunu nistgħu nibnu l-kapaċità fil- eh, fil-Malġirin biex inkunu nistgħu għall inqas nitkellmu fuq il-kwalità tal-arja, l-ilma u kwistjonijiet oħrajn li għandhom xjasmu mal-biodiversità. Għal ta' stant jiena naħseb li l-fatt li jiena tkellma Sur Gabandi eh, aħna eh, għanna interess li eh, nisfruttaw il-program ta' ħidma blaħjar mod biex eh, nanalizzaw risorsi u anki eh, fil-autorità tal-budget. Pero jina nishtiekom eh, terġaw tiġu l-ura l u tajdinna jekk aħna għanix miexin fit triq tajba u għakemx elementi illi tħossu illi huma importanti biex ikun jistaw jappoġġaw il-program leġislativ illi aħna għanna intenzjoni noħorġu għas-sena id-dihla. Grazzi, allora, President. Grazzi ħafna. Inti tkellimt fuq punti importanti ħafna fuq l-agenda u anki fuq l-agenda tiegħek u hemm eh, ħafna eh, nies li jixtiequ jitkellmu semmejt il-gabandi dan huwa wieħed mill-ewwel nies li jixtiequ jżidu l-idea tiegħu. Grazzi President, jiena se nillimita ruħi jiena nixtieq nirringrazzja lil Jacqueline Eh, McLeod tal-li edha unnek, eh, ħagġa tajba li l-komitat eh, fil-komitat tiġi għawnek prezenti biex tajdinna fuq l-arfin teak u l-erf teak, jina kelli privileġ bħala punta kuntat ma l-agenzija li niġi narakom f'Kopenhagen fi fraru, jina kont verament impressionat bil-professjonalità u x-xol tal-agenzija ta'kom u jina nista' nħeġġeġ il-membri kollha jagħmlu l-istess ħaġa li jiġu jżuru l-Aġenzija. Nittama li sena diħla nkunu nistgħu niġu nerġgħu eh, b'delegazzjoni uffiċjali mill-Kumitat tal-Ambjent. <clears throat> Jiena għandi mistoqsija waħda speċifika fuq l-emissjonijiet ta' CO2. Naturalment, dawn t-naqsu, iva, kif għadna. Anki imħabba ir-reċessjoni ekonomika, il-mistoqsija. Inti diġa għad, li miex bis ir-reċessjoni, e anki tibdilit strutturali. Issa, nishtiq nisma x'inhuma dawn il-bidliet strutturali. Imħabba reċessjoni nistaqsi, aħna e, infaqna inqas fuq l-innovazzjoni u mħabba fek. Forsi aħna nasbu li qed nagħmlu l-aħjar ħaġa issa, però fil-pratika meta l-ekonomija da tirkupra, u dana ġara mħabba li kienem nuqqas ta' innovazzjoni. Grazzi, inti il-persuna kontatt u għana rappresentant kol tal-bord tal-ġestjoni u nilqaw fil dibattitu Mela issa ngħaddu għal Grazie President e signora Bellier. Nishtiq grazzja għal sinjora Maklejda da reprezentazzjoni u anki l-Aġenzija għal xol fuq l-evaluazzjoni u anki fuq il-kwestjoni tal-biodiversità. Fuq dawn l evaluazzjonijiet aħna nistaw ntejbu il-kuxenza tal-pubbliku u din l evaluazzjoni tagħti ħafna appoġġ tekniku xjantifiku illi turi anki l-iskala ta' terf ta' biodiversità u nistgħu nagħmlu azzjoni tagħna l-iktar kmini possibbli dan huwa importanti ħafna u ta' valur kbira li jinnu f'dan il-kuntest jiena nixtieq niġi lura fuq eh, fuq il-rapport TBB fuq is-suġġett tal-biodiversità u fuq il-50 biljun ta' euro ta' telf bejn issa u l-2050. Nishtiq nkun naf jekk l-Aġenzija hekk diġà għamlet evalwazzjoni jew qiegħda taħseb li se tagħmel din il-kwistjoni li hu marbuta mal-kwistjoni ta' telf ta' biodiversità. L għonet li huma il-fatturi importanti u setturi ekonomiċi ewlenin li huma responsabbli għal dan it-telf ta' biodiversità u anki evalwazzjoni fuq dak xasamma problemi u intervalli u vojt fil-ġestjoni ta' eh, siti bejn komunitajiet. Dawn huma importanti għalina biex ikun nistgħu niddefinixxu li huma l-aħjar miżuri eh, fil-politika ġdida ta' biodiversità Ewropea u biex ikunu nistgħu nimxu lejn politika ġdida tal-iżvilupp għal 2020. Grazzi. Grazzi, kellim li miss, grazzi nil-għawk tal-jinti għawnek. Schluiter, jina rajt il-prezentazzjoni tijak, jina ehm, kontent li titkellimt fuq eh, l-ekonomija ta' risorsi u l-ekonomija ħadra. Inti u kol titkellem fuq l-integrazzjoni eh, tal-politika u l-koerenza. Aħna ma rridux sempliciment dejjem nemnu li s-soluzzjonijiet ħodur u mal-aħjar soluzzjonijiet. Allora lima polit lima tibdil politiku statara e, e, e, per eżempju l impat fuq il-ħin ta' u l-użu ta' risorsi għal daqstant jekk nħarsu lejn l-efficienza e, stip ta' koerenza soċjali testa tinkludi f'dan l-aspett aħna tkun interessana dawn ħossu li importanti wkoll fuq il-biodiversità li titkompla issa u li nkomplu anki fl-2011 għax e, e, dak li għat inti kien interessanti ħafna ħna għanna problemi bis-servizzi tal-ekosistemi, ċoħe li nkomplu għom, inti taħseb li l-ekonomisti ambientali bħal Kostanza mill-Istati mil Uniti, e, il-valur li huma jipproduċu tlet darbiet eh, iktar mill dak li għanna. Anki servizzi li jgħatu l ekoservizzi mux biex servizzi ta' rekreazzjoni, ma hemm servizzi oħrajn. Inti xħat studja iktar mill-qrib, xtib ta' eh, rakkomandazzjoni tista' tagħmel l-Istati membri, tkun ħaġa interessanti nisimgħu l-opinjoni tiegħek fuq dan. Grazzi. Mikal Panopoulos. Grazie President. Illum tkellimna fuq rapport importanti ħafna u rajna illi ħatmu verament imdejja illi l-Unjoni Ewropea ma rnexilix taqdi il-miri taħħa ta' Gothenburg tal-2009. U importanti naħseb jien nipruvaw n waqfu din it-telf ta' biodiversità li sissa tkellimna fuqa u notajna. X'raġunijiet inti tagħti għal eh, fat li aħna mar nexxilniex nilħu l-għaniet tagħna f'dan il-qasam u xinu ma l-opinjoni, xinja l-opinjoni tal-Aġenzija tal-Ambjent Ewropea. Il-rapport jitkellem ukoll fuq itħassib fuq il-fat li ma sarx progress fuq l-applikazzjoni tal-natura 2000 għall-ambjent tal-bahar. Għal daqstant jina nishtiq nkun naf xtib ta' azzjoni tista' tiġi proposta mill-EEA biex ikolna iktar ħarsin effettiv tal-ambjent marittimu tal-bahar fl-Europa. U fuq il-kwistjoni tal-Life Plus u s-situazzjoni tal-infiq meta nħarsu lejn il-budget, la bozza budget tal-2011 e kif ġi allokata għal dan is-suġġett, dan huwa verament parti zaħira ħafna tal-budget tal-Unjoni Ewropea kollu. Eh, puntiħor, jina jiena xtieq eh, se ti proponi l-EA e biex il-budget ta' life Plus ikun jista' jizdiet. U iktar appoċ ekonomiku biex inkun nistgħu eh, nafaċaw problema tal-telf ta' biodiversità. Grazzi. Grazzi. Kriton. Grazie President, jena nishtiq nerza nilqa l-Sinjura McLeod f'din l-awla u nishtiq nesprimi il-pjaċir tiegħi illi hija qed tiffoka fuq punti ġodda fid-diskussjonijiet tagħna. Wieħed mir-ruoli tal-EEA u għalli tina indikaturi ta' biodiversità biex ikonna politika e, effettiva għal biodiversità. Normalment aħna għanna problemi bid-data fuq il-biodiversità. Fl-Europa din id-data hija limitata e, ħafna drabi hija fidejn istituzzjonijiet u NGOs għanna bżonn ta' tisħiħ ta' s-saħħa ta' dawn l-indikaturi. U nitlob l senjura McLeod kif hija tixtieq teleb dawn id-diffikultà biex ikonna database solida affidabli li essenzjali biex ikunu nistgħu studi studji fuq l biodiversità Grazie ħafna. Grazie. L-IPP ma jidrux li huma prezenti, isom ebu eh, interessanti li wieħed jirnotadi, mela nersu lejn il naħal l-oħra tal-awla il-kelima li mis. Grazzi, President, grazzi, Signora Merkis. Signora Maglejt, grazzi tal-ġejtu tal-prezentazzjoni tijak. Tlet mistoqsijiet. Wahda hija l-edukazzjoni li diġa tkellimna fuqha. L-edukazzjoni hija importanti ħafna. Kif nistgħu eh, nafaċaw ir-riżorsi tagħna, kif nistgħu ninsolvu l-problema tal-riżorsi, kif nistgħu nittrattaw l-iskarsezza, kif se naqsu eh, eh, il- il-marka ekoloġika, il-footprint ekoloġika tana, eh, Għanna politika mm, solida fuq da, dinja ħagġa li għedha f'din l-Unjoni Ewropea. U anki it tini punt il-flagships tal komissjoni li jiena nilqa' ħafna eh, hija propju l-iskarsezza tal risorsa tar-risorsi sal-aħar ta' sena redonatu, natu, se komunikazzjoni fuq il-materja prima, Umbat istenna diħla komunikazzjoni minn Potoċnik fuq l-efficienza ta' risorsi Kienem anki mistoqsija missur Gabrandi fuq l-innovazzjoni. Jina kultant inħoss li aħna verament ma narawx hija rabta bejn l-efficienza ta' risorsi l-iskarsezza ta' risorsi u l-innovazzjoni u anki rabta mal-dibattitu fuq il-klima Jena per eżempju ma narax evalwazzjonijiet ta' impatt ma narax illi l-iskarsezza ta' risorsi qed tiġi trattata f'dawn eh, eh, f'dawn l-evalwazzjonijiet. Qed nitkellem fuq desertak. Aħna verament għanna fil-fatt ir-risorsi, għanna l-materjal biex inkunu nistgħu inwet u proġett fuq din l-iskala meta nitkellmu fuq il-wind farms u fuq eh, fil-bahar illi għandhom bżon ta' materja prima. Aħna għanna l-materja prima biex nkunu nistaw inwet u dawn il-proġetti eh, verament. U t-tilet punt huwa l-impatt tal-kriżi ekonomika finanzjarja. Aħna l-lum tkellimna fuq kampanja u il-kriżi tal-iskart u, u l-emerġenza fil-kampanja fl-Italja aħna qed nirriskjaw illi nittraskuraw ħafna mir-regoli tal-ambjent u anki direttiva eh, tal- iskartu tal-landfills u l-implementazzjoni tagħhom, kif nistgħu nagħmlu biex eh, anki jekk qegħdin f'reċezzjoni dawn id-direttivi għandhom jiġu rispettati. Grazzi. Grazzi. Vittorio Prodi. Grazie, President. <coughs> Grazzi, Signora Macrae, tal-li inti ġejta unek prezenti l-ħar darba li rajtek eh, kien meta ġejt f'Kopenhagen għal COP 15. Ma kienux momenti zbieħ, pero inti konġentili ħafna u ospitali u, u kont u koll efficienti. Jena xtaqt l net nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk prezenti u tal-li ġibtilna dawn eh, il-aħbarijiet anki iktar reċenti u b'mod partikolari mm, nixtieq nagħmel referenza għas servizzi tal-ekosistemi fl-Unjoni Ewropea. Mumiex tajbin ħafna għaxem ħafna aspetti negativi, għal daqstant ħafna sistemi eh, negativi, hemm ħafna vleġeċ l-isfel, e ġifiri sistemi li edin eh, imorru għallar. Għal daqstant il-problema hija u koll illi nirkupraw b'mod sostanzjali u determinazzjoni iktar għawija mod partikolari jina dejjem eh, imħasseb fuq il-fat li ħafna stati membri jisibu diffikultajiet u jopponu eh, fuq dak li għandu xieqsam ma' direttiva tal-ħamrija. U meta najdu ħamrija, eh, fl-opinjoni tiegħi dana inkludi anki E, e il-problema tal-adattament għal tibdil klimatiku. Illi hija e, ħaġa importanti ħafna anki fl-Ewropa. Għal dastant. Il-problema tal-ekonomija tal-ilma aħna bħalissa għanna u dimna għanna għet naraw issa tnaqis tal-livell tal-ilma taħt l-art. U U għavju illi dinija effett kombinat ta' tal-fat li aħna qed nisfruttaw dan l-ilma u qed nużaw, imma anki tal-fat li aħna e, e, e, l-ilma ta' taħt l-art mhux qed jiġi jerġa' jintela, għalhekk għandna bżonn ta' manutenzjoni aħjar tal-territorju tagħna. Dina hija problema importanti ħafna u għandu jikonsidera il-ħamrija bħala sistema li mhuwiex biss importanti lokalment imma huwa importanti anki eh, fil-emissjoni ta' gassijiet serra, eh, fil-ħazna ta' karbonju, fil-emissjonijiet anki f'dan il-kas ta' eh, effett serra u anki U anki il-problema tal-ilma huma problemi importanti ħafna li uh, jistaw u koll ikunu estizi għal partijiet oħrajn barra mill-Europa uh, dawn il-problemi jaslu anki jemmek. Jena, l-daqstant jena mħasseb ħafna fuq il fat uh, illi ċerti stati membri għandhom moħħom maluq fuq dak li għandu xjaqsam fuq id-direttiva tal-ħamrija u ma jistaw jaċċettawa. Nittama li nkunu nistaw nelbu eh, din is-sitwazzjoni negativa. Bodenrichtlinie ist wie das Ungeheuer im Grazzi. Dan isu l-mostru ta' Lochnes dejjem jispiċċa joqgħod jidrilna. Nadu għal kellema li mis. Is-Sur McKevin. Sur eh, Prodi, xten ringrazzjaw tal-li l-għajtna ġawa Kopenhagen, napprezzaw ħafna dan meta konna hemm inġunajn eżattament x'inhu xil tal-Aġenzija. Però għadna ninkwieta ta' waħda jekk aħna u xed nagħmlu l-aħjar użu tax-xogħol tal-aġenzija, mix-xogħol tal-Aġenzija. Aħna nużaw ix-xogħol tagħkom u l-Kummissjoni wkoll kol x-xogħol tagħkom, però intom ma tkunx tkunu sempliċement istitut ta' riċerka ieħor bħall-oħrajn, għandkom tkunu iktar konnessi ma' dak li nagħmlu aħna hawnhekk. U forsi kont naħseb jekk sibtux iktar fuq din is-sitwazzjoni ilu minn Diċembru eh, ilu minn Diċembru din il-laqa. Sitt u forsi naraw kif nistgħu ntejbu iktar relazzjonijiet mal-Parlament bejn il-Parlament u l-Aġenzija. Aħna għek ma nittrattawx biss l-ambjent, iżda nittrattaw kol l-izlazzjoni tal-farmaceutiċi per eżempju fost oħrajn. Jidir li li meta trattajt dimt fuq l-leġizlazzjoni tal-ambjent l-Aġenzija qatt ma ġiet u għaltinna Iva, intom qed titrattaw dan ir-rapport, għandna riċerka dwar dan u dan ser jkun utli għalikom ħafna. U ma nafx allura eżattament sal ma stadju il-Kummissjoni tuża ix-xogħol tagħkom. Intom toffru l-isfont għal dan jew huma imorru iffittxu din l-informazzjoni minn għandkom. Jiena ħessejt li intom għamiltu xogħol utli ħafna u forsi dan huwa tort tagħna li x'aħna ninsabuha u ma tantx nafu dwar ix-xogħol tagħkom. Xaġa importanti hija li ninnotaw li ħafna MPs u anka jenna eh, għal-kem għawa t għattilet mandat, ma nafx eżattament eh, il-min irrit inkellem mill-agentija ta'kom, jekk għandi bżon xaħġa mill-agentija ta'kom, servizzi tistaw toffruli u forsi u kol eh, x'assistenza tistaw tatuna biex bekk nkun nistgħu nifmu iktar il-funzjonament tagħkom mhux qed ngħidilkom naqgħdu nikkuntatihom kuljum, pero meta jkun hemm rapporter jitratta qed jitratta kwistjoni importanti ħafna forsi tista' tgħiduna eżattament x'informazzjoni tistgħu taddulna x'tħossu li huwa importanti bħala sfond biex aħna naħdmu fuqu. Domanda importanti ħafna, jgħid il-President. L-aħħar kellim. Grazzi, Sur President, jiena serżon fil-qosor ħafna. Grazzi tal-li edha maħna, Signora McLeod. L-ħar domanda l-forsi relatata ma dak li għalet il-Sinjora McKevin. ħaġa importanti ħafna għalina li tkun utli ħafna għalina hija li nafu li l-komunizzazzjoni kummissjoni ħarġet l-informazzjoni tagħha u huwa ċar li l-EA qed taħdem ukoll dwar kif l-Unjoni Ewropea qed tilħaq l-għanijiet tagħha u nafu wkoll li qed titratta kwistjonijiet bħal jekk l-Unjoni Ewropea hux qed se tilħaq l għanijiet tagħha tal-2020, però forsi kont qed naħseb ukoll li taħdem dwar dan is-suġġett ta' iktar ambizzjoni fl-istati membri fuq livell fuq livell tal-Stati membri. E, forsi e, nistaw nilqu lan ta' 30% l-Kummissjoni tgħid li dan huwa possibbli, ma mbagħad ngħidu għall-Istati membri individwali. Forsi nkun e, nkunu nistaw nindirizzaw iktar id-dibattitu fuq livell ta' stati membri infushom. Għaliex tista' l-Kummissjoni għadhom m'għamlitux dan ix-xogħol. Grazzi, jidher li hawn ħafna domandi jidir li li jena rajtek qabel mux bis f'Diċembru nil-ak għawnek mana ek joġbok. Iva, għandek raġun, għandek memorja tajba ħafna. Jena ġa kelli opportunità li nta' għamakom. Ser nis nitratta domandi dwar riduzzjoni. Jena fil-fat għandi rapport li għadna kemm ħriġna illum u hemm press release u dan ir-rapport ju eżattament il-profil ta' minn fejġi dan it-tnaqqis u interessanti ħafna li kien hemm bidla minn kif l-elettriku u l- l-enerġija tiġi ġenerata fl-Ewropa għax s-sorsi u jidher dan kien wieħed mill-elementi sistematiċi F'xi pajjiżi pereżempju fir-Renju Unit, iżda wkoll l-Italja u oħrajn fejn kien hemm bidla għal biofuels, kien hemm setturi diħlin stream ġodda diħlin f'dan is-settur. Kien hemm sinjali tajba min-naħa tal-enerġija, mis-settur tal-enerġija nistgħu ngħidu wkoll fil-Ġermanja, il-ġenerazzjoni tal-enerġija eh, hemmhekk qed jiżdied in-nukleari u qed tonqos l-enerġija termali. Kien hemm ukoll tnaqqis mill-produzzjoni ta' nitrox acid mod partikolari fl-impjanti fl-Olanda. daqsant nistgħu nistaw naraw fil-rapport li postijiet li ma konniex qed nistennew, tnaqqis postijiet ma konniex nistennew. Minna ħal-oħra, hemm ukoll zieda. U dan qed jagħmlu qed jaħdmu b'mod eh, kontrarju għal titjib li rnexxina niksbu. Konsum fid-djar pereżempju, u nistaw naraw u koll li kif il-prezzijiet għedin jimbidlu il-fuel stocks fil-pajizi jiġu mibdula skont dan u għal daqstant dejjem qed ikollhom effett. Però kien hemm ukoll żieda fil-hydrofluorocarbon mill-konsum tal-carbon soħrajn u wkoll mill-fridges u l-air conditionings. Għal daqstant qed naraw li hemm sinjali, sinjali ta' alarm li rizno għadu attenti għalihom. Dan ir-rapport u interessanti ħafna din is-sena u jidher li qed serjurina serjatina aktar tard il-futur. Dak li ċar ħafna huwa li f'pajjiżi oħrajn l-Amerika u sa ċertu punt ukoll il-Ġappun rajna innovazzjoni kbira u mm, livelli rekord ta' investiment li ma rajnijom xawnek fl-Europa għal daqstant aħna rrid qod attenti ħafna fil din iż-żmien ta' reċezzjoni ekonomika għaliex maħniġ qed naraw eh, innovazzjoni mod partikolari f'dik li msejħa ekonomija favur l-ambjent. Is-setturi responsabbli għal dan ikolli najt li għall-agrikoltura, li pjanar urban, dan il-moviment barra mill-bliet, u il-konkrit li qed issir pereżempju trasport dawn huma l-ikbar affarijiet u wkoll li l-minxtutna nistgħu ngħidu li eh, waħda mill-problemi kienet sajt hemm tnaqis kbir eh, fil-profisti tal-ħut. dawk li saqsew domandi kif ser noħorġu minn din is-sitwazzjoni, din ir risposta għandna naħdmu rib ħafna mal-Kummissjoni Jena grata li nistaw najdu li sena wara sena relazzjonijiet tagħna mal-Kummissjoni jibqgħu jittiebu u b'mod partikolari fid dialogu mal-Kummissjoni aħna għandna relazzjoni tajba ħafna b'saħħitha dan ifisser li ħafna mir-rapporti mid-dejta u l-informazzjoni hija fil-fatt tagħti bażi u evidenza ta' kif aħna nistgħu nagħmlu pjattaforma iktar effiċenti kif ser qabluha ma' kwistjonijiet simili għal biodiversità u din flimkien ma l-information system kienet fil-fat sfort kbir bejna u s-sistema tal-informazzjoni u il-topic center tana stess. Għalda, stant dan kien sfort komuni tana il-kol fl-ħar 12 il ġema biex bekk natu spinta u na nġbru din informazzjoni. Dan juħodni l-ura għad domanda dwar is-setturi. Meta aħna pjanajna l-anijiet tana, flimkien ma' servizzi tal komissjoni aħna sibna u kolli namlu eh, għanijiet oħrajn, sottanijiet fil gwart tal-impatt fuq il-biodiversità. Dawn huma għanijiet miri li mjomx eh, il-bot mill-bqija, per eżempju, s-sajt. Hawnhekk qegħdin najdu li dan però għandu jiġi eh, mifrux iktar fuq il-Marine Index. Ġifieri mhux il-speċi eh, individwali, iżda jisu kollox kollox kem, kolla kemm huma dawn l-ispeċi u li jiġu rappreżentati b'mod tajjeb din l-idea ta' ristorazzjoni għalfejn qed nibqgħu nsemmu dan għaliex aħna qed nindunaw li dan huwa importanti ħafna għaliex is-sitwazzjoni fl-ambjent eh, marittimu eh, ma narawiex tajba jekk ma jkunniex eh, kolla kemmi. Per eżempju, naraw ċertu għal ċertu problemi ċertu opra u dan qed naraw għaliex tlifna ċertu struttura. Għal daqstant, aħna nkunu nistaw immorru lura għal ċertu miri u li titkellem dwar ekosistema iktar wiesa u mhux ċertu speċi indikati biss. Issa, nistaw naraw benefiċċji f'rigward tal-agrikoltura mill-użu tal-art, bidla fl-użu tal-art u kol tibdiliet sistematiċi minn eh, zoni eh, rurali għal zoni iktar konċentrati ta' bedja. Rajna u kol ċertu tfassil ta' miri li waslu għal ċertu Għal daqsant, daqstant, eh, sottanijiet qed jiġu żviluppati llum flimkien mal-kollegi tagħna fil-Kummissjoni u dan wassalna għal xogħol tagħna ta' kuljum flimkien mal-Istati Membri biex naraw kif dan jista' jkun possibbli biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu konnessjoni ma' dawn is-setturi kollha, sajt, l-bidja, etc. Trasport huwa punti ħor importanti flimkien ma' bosta setturi oħrajn. Intom tu punt dwar il- eh, gaps li hemm fl-maneġjar tal-żoni protetti ovvjament li hemm nistgħu mmorru aħjar. Is-siti pereżempju ta' Natura 2000 huma sinjali ta' alarm Aħna ma nix għalfejn għoddu nistennew ħames snin, issa b'din sistema ġdida se nkunu nista' nikbu iktar informazzjoni, iktar kmini, sinjali iktar kmini ta' fejn ikun hemm periklu, periklu fil-żoni protetti, mod partikolari fuq l-art. għal il-kapacità tagħna biex naġġornawkom, naġġornawkom, dukom iktar informazzjoni, se tkun iktar faċli. Nisperaw li meta aħna aħna nippruvaw nagħmlu rinforzar fuq dan il rinfurtar Issa fil rigward tal-efficienza ta' rizorsi, jiena naħseb li huwa importanti ħafna li għattilna dwar dan, kif ser niksbu din il-bidla? X'inhi l-konnessjoni fil-mod ta' kif aħna namlu konnessjoni ta' servizzi tal-ekosistema. Aħna namlu ħafna xogħol fuq l-aspetti finanzjari, l-evalwazzjoni, l-ekonomija tagħha. Illum aħna kellna rapport ġdid dwar il-programm li jismu Economics of Ecosystem and Biodiversity. Dan huwa studju interessanti ħafna għaliex jgħid li din hija biċċa xogħol diffiċli ħafna inti ma tistax tiġġeneralizza tittati attenzjoni partikolari lil kuntest lokali. U dan imur lura għal kif nitrattaw il tal-ekosistema. Aħna hawnhekk qed nippruvaw u tistgħu taraw fuq il foljett eh, l-Ecosystem Services din hija tabella f'bosta habitats differenti. Qed naraw dan kollu f'pajjiż pajjiż, għal daqstant hekk nistgħu naraw eżattament u nuru biċċar xinu ma dawk l-ecosystem services li għandhom bżonn ta' attenzjoni partikolari. Aħna mbagħad ser nizviluppaw indikaturi. Pero kifet qabel aħna qed nippruvaw nwessaw id-dibattitu fuq l-effiċenza ta' riżorsi biex ninkludu analiżi tal-life cycle li tmur lil mir riżorsi tal-ilma, tal-art, etc. U nippruvaw naraw is-servizzi tal-ekosistema li huma meħtieġa biex nikreaw uh, ekonomija li hija effiċjenti. Aħna ser nanalizzaw ukoll il-patterns tal-konsum, l-inċentivi eh, u hawnhekk ukoll naraw evidenza tajba ħafna minnaħa partijiet oħra ta' dinja li mhux dejjem huwa il-prezz li jagħmel bidla fil-pattern tal-konsum. L-ilma pereżempju eh, indikatur eh, ċar ħafna eh, li jurina li dan mhux minnu. Pereżempju fl-Awstralja u Stati Uniti fejn għamlu ħafna studji twera li kienet il-sostenibilità tal-provista tal-ilma li kienet driving force li bidlet l-atteġamenti minnaħat tan-nies. U għallura rridu nkunu ehm, lesti fl-Ewropa li naraw e, prassi tajba fil-bqija tad-dinja, minn postijiet oħra tad-dinja. U naraw kif nistaw namlu l-istess, namlu ġaġa simili fil-rigward ta' rizorsi. Issa, dwar il-bjet marittimu, naħseb li aħna kena sessjoni tajba ħafna dal-ħodu fil-Green Week. Dini opportunità tajba biex nindirizzaw is-situazzjoni fil-wisa. Aħna rridu nieħdu din bis-serja ħafna, per eżempju mija tal-rol eh, eh, jinsab viġin il-kosti tagħna daqsan tagħna responsabilità kbira ħafna. Eh, Għal daqstant naħseb li rridu naraw kif se nagħmlu monitoraġġ ta' dan kollu naraw x'inhuma dawn iż-żoni protetti marittimi għaliex meta aħna naraw x'inhuma l-fallimenti Eh, eh, dawn il-fallimenti ġejjin minnaħabba l-fat li aħna ma nafux biżejjed dwar is-settur u l-abitat li aħna qed nippruvaw nipproteġu. Ma nistax nitkellem eżattament dwar il-Life u life Plus. Naħseb li rridu naħsbu dwar l-efficienza ta' risorsi, l-ekonomija, favur l-ambjent u kwistjonijiet ambjentali irridu nittrattawhom birreqa ħafna. Dwar l-indikaturi tal-biodiversità naħseb li issa wasalna f'pożizzjoni imtajba ħafna minn fejn konna is-sena l-oħra u naħseb li l-ispinta li tana il-Kummissarju Dimas eh, kienet importanti meta għalina li aħna mustin il-qolanijiet għaliex din sforzatna biex namlu xi ħaġa ndunajna li ma kienx biżjed indikaturi biex inkopru s sitwazzjoni kollha. Nixtieq ngħidulkom ukoll li f'dawn l-aħħar ta' il-ġimgħa meta aħna tajna spinta lil din is-sitwazzjoni rajna li irnexxilna namlu set ta' baseline indicators dejjem jistgħu jitiebu iva, però dan, dan kollu jagħtina bażi fuq xiex naġixxu. Issa dwar l-edukazzjoni, naħseb li naqbel bisjeħ li hemm affarijiet li jridu nagħmlu fuq livell Ewropew li jistgħu jiffaċilitaw proċessi ta' edukazzjoni fih dan l-Istati membri. U qed ngħid dan mod ġenwin għaliex naf li nistaw nejdu xi ħaġa fuq livell Ewropew f'relazzjoni mal-bqija tad-dinja li dan mhux neċessarjament joħroġ permezz tal-programmi ta' edukazzjoni nazzjonali. L-Aġenzija tiegħi trid toħloq iktar minn dawn l-istejden l-argumenti li jitkellmu dwar il-footprint Ewropew, pereżempju, jew inkella l-water footprint. Biex bekk dan kollu ikun ċar ħafna li fuq skala reġjonali hemm xi ħaġa x'nitalmu Umbat din nkunu nistaw um, nittrattaw kol fuq livell nazzjonali kif ukoll livell globali. Għanna nitkellmu dwar skarsezza, per eżempju, nqasijiet li hemm u naraw eżattament kif kemm aħna niddependu fuq ir rizorsi naturali tagħna Naħseb li punta tluq importanti ħafna huwa x-xogħol li għamilna mhux biss fl-Aġenzija iżda wkoll fil-Panel Internazzjonali tar rizorsi u kol, per eżempju, l-informazzjoni li għan fil-periodic table li huma dipendenti ħafna fuq il- fuq il-minjeri bosta postijiet fid-dinja. L-industrija tagħna huma dipendenti ħafna fuqhom. Il-problema hija li aħna ma nagħmlux biżejjed riċerka. Hija importanti ħafna li aħna ma nagħmlux biżejjed eh, riċiklar, skużawni. Għandaqstant, Flagships IVA huma importanti, hemm konnessjoni bejn materja prima li nażlu ftit li jgħidulna eżattament kif nistaw inkunu iktar effiċenti fil-gwar ta' rizorsi permezz ta' innovazzjoni iżda wkoll permezz dak li għandna diġà li pakketar pereżempju nistgħu nanalizzaw iktar. U jekk nagħmlu xogħol tajjeb ħafna fuq li packaging tal-iskart tal nkunu nistaw ntejbu e, eh, situazzjoni dwar l-effiċenza ta' rizorsi u Dwar il desertek eh, irdun nkunu ċari li kwalunkwe assessjar tal-impatt minn issa l-qoddim għandu jinkludi bitċar fejn huma l-innovazzjonijiet, minn fejn ġejn id-drivers. Biex bekk nkunu nistaw eh, nfasslu dawn il-lanijiet. Eh, nuqqas tal-ilma per eżempju, għax għazin nistaw nitkellmu anke fil-xogħol li ġejjin. Aħna ma nagħmlux assessjar tal-impatt aħna namlu assessjar tal-impatt u l-rizorsi u l-arfin li nafu jista xaġa, tista tkun xaġa li staw n-implementaw fl-imkien ma dawn. Naħseb li għanna natu prioritajiet li ċertu oqsma u aħna bekk nifokaw fuq implementazzjoni. Din tista tkun utli ħafna u namlu feedback eh, f'rigward ta' resource efficiency u punti oħrajn tal-agenda tal-politika. Din twassalna għal koerenza fil-politika b'dan li tixtieq tagħmel il-Kummissjoni f'rigward tal-effiċenza tal-enerġija fil-viżjoni tal-2020 ser se tkun utli ħafna. Dwar servizzi tal-ekosistema mod iktar wiesa sur Vittorio nista' ngħid li dak daw l-affarijiet kollha li jenfasizzajt tkellim dwarhom jenfasizzaw iktar dan il-punt. Jekk inti tifoka fuq xi ħaġa iżejjed titlef il-konċentrazzjoni fuq oqs moħrajn li huma importanti. Għal daqstant, ejjew nippruvaw nżommu direttiva b'saħħitha. Umbagħad hemm fl-aħħar hemm il-tnaqis ta' 30 fil-mija. Din hija xi ħaġa politika ħafna aħna jisna għedin naħdmu mal-kollegi tagħna fil-Kummissjon provaw ma nkunux biss politiċi. Iżda naħseb li l-periklu hu li hemm ħafna toroq nistgħu nieħdu fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew biex niksbu għanijiet iktar saħħithom. Iżda hemm stadju fejn inti trid toqqaf id-diskussjoni teknika u trid tieħu deċiżjoni fuq livell politiku għaliex naħseb li jekk naraw eżattament qed jiġri fil-bqija tad-dinja, innovazzjonijiet ġodda, materja ġodda, forom ġodda, eċetra. L-unika ħaġa li hemm saqsuni hija kieku xi ħadd jaqta linja aħna mbagħad insegu, però irrid noqogħdu attenti għaliex m'hemmx teknoloġija waħda biss li ser twassal għal din il-bidla. M'għandniex nibżaw, m'għandniex naċċettaw l-isfida ma nix nibżaw naċċettaw l-sfida u nanalizzaw iktar minn perspettiva waħda. Din mhijiex kwistjoni tal missjonijiet tal-gassijiet tal-effett terra, i serra din hija sitwazzjoni ta' bidla, ta' bidla li twassal applikazzjonijiet tal-ilma l-art ecc. Jiena naħseb li aħna ser nibqgħu nippruvaw naħdmu biex innaqsu dawn l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett terra, Sa ma mhux se jkun biss mill-aspett ta' dawn l-emissjonijiet iżaw wkoll mill-aspett ta' implikazzjonijiet oħrajn fuq l-ambjent b'mod wiesa' dan ser namlu fi rapport tana dwar il-trade-offs. Għaldaqstant, uħut mir risposti edin em Iva u ser toħodhom f'madwar erba xhur oħra. Jista' jkun hemm xi previews ukoll qabel ma joħroġ dan id-dokument, grazzi. Grazzi, Signora McGlade, għal din id-diskussjoni. Naħseb li huwa ċar li kumitat Envi u il-membri tagħha qed iqsuha importanti ħafna li aħna jkollna kuntatt mill-qrib magħkom. Se naraw ix-xogħol kollu jibes li qed li sar ġewwa Copenhagen, id-deta kollha li ġabret biex bekk ikollna xi idea tal-problemi. U koll is-soluzzjonijiet u l-istrateġiji biex insolvu il-problemi. Illum trattajna erba suġġetti ewlenin di biodiversità li kienet punt importanti ħafna koll u l-effiċenza, l-effettività tar riżorsi l-aspetti kollha. Aħna wkoll ħadna direttiva ta' riċiklaċ il-biowaste fejn għanna bżon ta' azzjoni leġislattiva, għanna bżon ta' regoli b'qafas għal dan. U naħseb li il-Parlament u dan il-Kumitat huwa attiv ħafna f'dan il-qasam. Dwar il kustjoni tal-efficienza ta' risorsi. Jina grazz li għanna komunikazzjoni minna tal-Komissjoni dwar il-sujġet u l-istudji huma importanti ħafna, baz importanti ħafna biex naħdmu fuqhom. Nirringrazzjawk ħafna nħarsu l-qudiem li Reġun inta' miegħek fl-opportunità li miss. Id-dispeċini sejt nejt eh, l-ħagġa pratika. Rrit ngħid li għonek dejjem għandna kollegi fil-komitat li inti tixtiequ tridu tindirizzaw jek tixtiequ edin dejjem hawnhekk. Tistgħu xejru Johannes pereżempju Josien dawn dejjem ikunu hawnhekk, ġifri jekk ikolkom xi problema. Morru fuqhom, saqsuhom. Aħna dejjem nippruvaw nappoġġaw ir-rapporters u ġenwinament jekk intom taħsbu li maħniex qegħdin nisodisfawkom. Għajdunna u nippruvaw nġbukom. In, Aħna, eh, kollegi, għan ħafna kollegi minn ta'kom illi Ċempluna u ovvjament eh, il-kod tista' tagħmlu dan jekk tixtiequ, grazzi. Grazzi għanessu u kulħadd. Għax ikollna fuqhom u inti tħeġġiġna biex ikollna kuntatt magħhom meta jkun hemm bżonn. Grazzi tassew. Għada fid-disa laqa tal-koordinaturi fl-10 u mbagħad il-follow-up tal-kumitat. Grazzi tassew.